Jek iġobkom ibsu il-headphones, xina bl-Ungaris ħanku għad nitkellem. Mela, qabel ma naddi għal ħidma vera u propja. Kellna skemmi ta' diskussjoni ma' bibtana bil-Bundestag u nishtiq nintroduċilkom l signora Batanova mir-Repubblika Slovakka Slovakka illi kienet resqet petizzjoni minħabba ġurnalist li kien ġi maqtul petizzjoni li konna trattajnija f'Diċembru u diskutajnija f'dettal dak iż-żmien. Issa ħanaddi il-kelma li rappreżentant tal-Bundestag li huwa mal-grupp CDU CDU ċedu. Għanna sur kamis sur xwat u sur Muller maħna. sur Ulrich Abing Upa u Vila. bat li jirrepreżentaw il-linker għandna l Palman uħrajn. Skużawni jekk bitċirt il-komissimkom jgħid il-President. Fost ix-xogħol l-aktar importanti li nħamlu aħna huwa li ikkonna kuntat dirett ma' ċittadini u kwalunkwe ċittadin ta' 28 stat membru jista' jiġi hawnhekk qudiemna jekk jemmen illi b'xi mod ġew imkasbra d-dirsijiet tiegħu. Ikollna laqgħa darba fix-xahar f'dan il-kumitat u nittrattaw ħafna petizzjonijiet differenti. Illum għandna ħafna petizzjonijiet Ġermaniżi. Erba' fil-fatt erba li huma relatati mal-ambjent. U dal-ħodu Ifutajna propju fuq petizzjoni Ġermaniża, ġifieri llum mara ġurnata Ġermaniża biex ngħidlek. Imma, ippermettuli nagħti l-ewwel il-kelma lis sur Muller. U lill membri tal-Bundestag nidlom biex jekk jixtiequ jitkellmu jagħmlu l sinjal. Grazzi ħafna, Sur President. Aziz, ħbib ta' l-Europa fissam il-Komitat ta' Petizzjoni tal-Bundestag nixtieq ringrazzja li l-President u kollegi tal-merħba li tajtuna u l-opportunità li nipparteċipaw f'din il-laqa. Il-Komitat ta' Petizzjoni Ġermaniż kellu delegazzjoni fl-2015 illi kellu petizzjoni ġie hawnhekk taħt is-Sinjura Steinka. Ħaġa li ġaġobna li xi xogħol ta' żewġ parlamenti tagħna issa qiegħed jirranka dal-istadju u x-xogħol ta' petizzjonijiet huwa tassew wieħed importanti fl-2007 fil-fatt. Aħna kellna madwar 20 petizzjoni li batna mill-Kumitat tagħna lejn il-Parlament Ewropew. Issa 10 snin eh, wara kellna 120 petizzjoni illi għaddew mill-Kumitat ta' Petizzjoni tal-Bundestag lejn il-Parlament Ewropew u dana juri kemm fil-fatt ix-xogħol qiegħed jintensifika u kif nistgħu nippruvaw naraw l-aħjar mod biex ngħinu l-ċittadina, ċittadini ġifiri relevanti fejn ir-responsabilta jekkux fil-Bundeslanda fuq livell ta' stati membri u anke livell Ewropew, u laqwa mod kif nistgħu. L-importanti huwa li ngħinu liċ ċittadini għalihom ma jimportaħomx eh, min jagħmel ix-xogħol u ma li jimportahom il dak li jridu jaraw isir isir u hemm bżonn il-fiduċja fil-kollegi fil-istat u nittamaw li jekk naħdu flimkien xinu niksbu l rizultati riżultati possibbli ovvjament. Hemm il-kwistjoni ta' daylight savings tal-ħin tas-sajf ħaġa li jenna naħsbu fuq anke ċittadini kellna iktar minn 5 miljun klik fuq dik il-kwistjoni partikolari U nasab li fil-qatada propju ħajkollna petizzjoni li ħan votaw fuq f'dan ir-rigward. Ħaġa' tajba li l-Ewropa tagħmel ix-xogħol ukoll fuq dan u l-approċċ ikun wieħed Ewropew u mhux ehm, nazzjonali. Issa, il-petizzjonijiet ibdew naħdmu fuqhom issa u jekk inkunu nixtiew nitkellmu nagħmlu lek sinjal President Iva, grazzi ħafna. Ir-rappreżentanti tal-Bund tista' tixtiequ jitkellmu jekk jaġobkom għamlu l-sinjal jekk iva. Il-President irnexxielu jgħid dak kollu li xtaqtu. Tajjeb, mela jgħan nibdew naħdmu. Mela, għaddi il-kelma s-sel kollega ta' dam il-Parlament Nazjonali Surjar. Parlament Ewropew, skużaw Surjar. Eħe, interessanti l-lum għanna l-President tal-Bundestag li għet jitkellem fissam il-membri għet naħdmu issa u għawek fil-Parlament Ewropew, tasaw kontenti li tinsabu għawnek u li għahna nistaw. Ikonna dawn l-iskambji għalix n-nies fil-veri differenti tal-Parlament jistaw jaraw x'qed jiġri. Aħna dak il-kumitat l-iktar qrib taċ ċittadini. Għalġeniz, saħna, l aħħar tama. U nitrattaw affarijiet kultant diffiċli, għad kultant anki anki ebsin fuq livell emotiv. Nis iduru fuqna l-għajnuna. Meta imqabla mal-Kumitat tal-Bundestag aħna qed nitrattaw ħafna ħafna petizzjonijiet fil-Kumitat ta' Kassija wa kolkom id li li tiġu hawnhekk qudiem il-Kumitat u il-każ tiegħek ħaġa tajba iżda tieħu ħafna ħin. U kultan ċertu affarijiet jistgħu jmorru anki lura Berlin, jisni għatna me lista ta' kif jistalam l ta' aħjar, ma kif għal-president aħna naqsmu il-xol kultant il-petizzjonijiet jintbatu l-ura jġu għanna ġa tajba u kolla nkun għat investikaw min għandu responsabilta ewlenija. Tajb li kun hemm komunikazzjoni ktaj ċara ma anki biex biex in-nies u l-petizzjonant ikun jaf eżattament fiex qegħdin di kwistjoni ta' ħin tas-sajf hija ħaġa tajba għax tinteressa kulħadd fil-verità u mhux qisha Brussell jew l-istat li qed jiddetta. Aħna din għaddit mill-idej il-Kumitat ta' Petizzjonijiet marlura f'Berlin għaddan il-Kummissjoni suġġett tajjeb għax juri u jixxed tassew kif aħna n-influenza u l-ħajja ta' kuljum taċ ċittadini tagħna. Grazzi ħafna Peter. Signuri, eja nibdew issa bil-ħidma vera u propja. Għanna ħames petizzjonijiet, pakket fil-fatt. Petizzjoni 1735 ta' Albert Verta fuq it-tniġġis ta' żewġ majjar fil-Ġermanja nambat petizzjoni oħra Mr. Löwen, Otto Löwen. dwar il-mod kif Kif, kif jintafa l-ilma mielaħ, imbaħt u koll għanna il- Petizzjoni ta' Sur Zilbernager f'numru 1287 fuq il-nonkonformita ma' leġiżlazzjoni ambjentali fil-Ġermanja u għandna petizzjoni oħra propju dwar ċertu pizzijiet finanzjarji implikati. Il-petizzjonanti saġu ikunu hawnhekk imma qegħdin insegwu il-laqa permezz tal-internet bil-web streaming u nixtieq allura ngħaddi l-kelma lir rappreżentant ta' DGMV biex jispjegana daqsxejn il-pożizzjoni hemmhekk. Grazzi. President, mill-aħħar darba illi aġġornajdana il-Komitat sena ilu. Il-ksur relatati ma l-mamira ħadhom fejmu l-mamira ħadhom miftuħin. Il-Master Plan Nazzjonali fil-Ġermanja għada fissata emmek. Xinbidel? Iċċivejna dokumentazzjoni u d-data kollha mill-Istati Membri f'dak każ il-Ġermanja, ġifieri u l-evalwazzjoni ta' kummissjoni tat-tieni pjan ta' ġestjoni tal-baċini tal-xmajjar issa avvanzata sew. Aħna qegħdin nagħlqu x-xogħol tekniku tagħna issa billi nagħmlu paragun bejn l-28 stat membru biex naċċertaw il qed nigarantixxu trattament indaqsu l-istess problemi ikun hemm dijanjosi tagħhom bl-istess mod fl-istati membri kollha konċernati. Ġala darba nkunu lestejna dax-xogħol fix-xhur li ġejjin nkunu nistgħu nisiltu ehm, il-konklużjonijiet fuq dawn il-pjanijiet tal-baċċini tax-xmajjar u fuq dan il-każ, ġifieri mbagħad nkunu nistgħu wkoll naġġornaw il-kumitat bihom. Grazzi. Il-kollegi mill-Bundestag għandhom kummenti? Mikrofonu, mikrofonu. President, kollegi, U ta' unur kbira li għal nista' nitkellem hawnhekk fuq suġġett dwar propju il-kostituenza tiegħi għax jiena propju mill-istat ta' Ħesen. U hemm ħafna kumpaniji wkoll hemmhekk. U hemm bżonn illi ikun hawn bilanċ allura fuq da' suġġett kif ukoll f'suġġetti oħrajn dejjem qed ikun hemm il-bilanċ dan diffiċli. Id-deċiżjoni qaffas tal-ilma tal-Unjoni Ewropea toffi ċertu linji gwida u rekwiżiti illi irridu jkunu konformi magħha anki l kumpaniji u l-industrija. Din hija l-bażi ta' din il-kwistjoni u ħdimna aħna b'mod intensiv ma' ħafna kumpaniji f'livelli differenti u mill nista' nifhem huwa diffiċli u għad ħafna xogħol biex insibu tarf ta' din is-sitwazzjoni ta' tniġġis tal-melħ ta' dawn iż-żewġ xmajjar u l-baċini, il-Kummissjoni qed tagħmel ukoll pressjoni fuq il-kumpaniji sabiex jindirizzaw is-sitwazzjoni u għalhekk il-fatt illi issa għadin niddiskutu da s-sujġett hawnhekk fl-istituzzjoni Ewropea Nasab li ħajati xej ta' spinta, xej pressjoni biex l-affarijiet jiġu indirizzati. Grazzi. Petija. Grazzi ħafna jgħid s-surjar. Għan komplimenta li għadu kif Kultant jina jkolli daqxej xi problemi bl-implementazzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea. Anke fil-Ġermanja dan huwa l-każ direttivi Ewropej biex dejjem jiġu implementati kif suppost għandna petizzjonant għandna kummissjoni illi qed titkellem fuq għandna dialog intensiv għaddej ma' reġjun l-Istat Membru ħaġa tajba li għal hemm dan id-dialogu jekk fim sew il-Kummissjoni donnu hemm ukoll reazzjoni mir-reġjun. Fit-tmim ta' proċedura li nħossu forsi madux sekk il boss miex soluzzjoni ta' timbeta tajjeb li inżommu petizzjoni miftuħa u naqblu bejnietna kif għanna niproċedu. Dan huwa eżempju ieħor ta' kif petizzjoni tista' twassal għal titjib fir-reġjun. Dalodu konna qegħdin nittrattaw petizzjonijiet fuq il-kwalità tal-arja. U forsi meta tmorru f'Berlin, toħdu konsiderazzjoni dir ħaġġiex meta nilleġislaw aħna hawnhekk fl-Ewropa il-proċess huwa komplikat ħafna il-leġiżlazzjoni kwistjoni tinvolvi ħafna situazzjonijiet li mbagħad imma r-riżultat ta' xogħolhom irid jiġi implementat. Fl-aħħar mill-aħħar l-implementazzjoni hija importanti. Iċ-ċittadini llum il-ġurnata nkwetati ħafna bis-sitwazzjoni tal-ilma u tal-arja. Irridu noqogħdu attenti għalihom daw is-sitwazzjonijiet u nittamaw li ħanieħdu azzjoni issa. Grazzi. Xaħti jħar jishtiq ħaġa? Le. Mela ħadna nota ta' dak il-għaltina kommissjoni. għadin f'nofs il-proċedura nittamaw li mxin lejn soluzzjoni. Issa naraw meta jkun r-riżultati neġgħu niġġu għal punt Issa il-petizzjoni 1025 u l-petizzjoni 0793 tal-petizzjoni hawnhekk H 0819 Dwar il-nitrates issa il-petizzjonant mhuwiex preżenti ma qegħdin isegwu nixtieq nagħti lir rappreżentant tal-Kummissjoni l-opportunità illi E, jispjegana daqsxejn xamlu DGMV. Grazzi ħafna President Iva fil-fatt il-Kummissjoni tassew konxa bil-problema illi l-eċċess ta' nitrati fl-ilma jista' jkollhom e, impatt fuq l-ambjent, fuq is-saħħa u anki illi tneħħi nitrati mill-ilma tax-xorb jiswa ħafna flus u l-aksa mill-1991 il-Kommissjoni għandha direttiva sabiex tnaqqas u tippreveni n-nitrati mill-ilma l-sorsi agrikoli. Issa biex neġel speċifikament la situazzjoni fil-Ġermanja. Fil-kontest tal-implementazzjoni tad direttiva bħal bqija tal-Istati membri, Il-Ġermanja kienet tatna data fl-2012 dwar is-sitwazzjoni li ma data turina illi kien hemm dejjem iktar nitrati jiżdiedu fl-ilma u illi innaqsu nipprevenu t tniġġis tal-ilma bin-nitrati ma kienx qiegħed jintlaħaq il-Ġermanja ma ħadiċ laqas il-miżuri addizzjonali li d-direttiva tirrekjedi meta jkun ovvju li l-kwalità tal-ilma ma kinitx qiegħda tmur għall-aħjar għal daqshekk fl-2016. Il-Kummissjoni resqet il-Ġermanja quddiem il-qorti id-dejta mbagħad għal perjodu tal-2012-2015 u ukoll illi ma kienx hemm xi titjib fis-sitwazzjoni ta' tniġġis tan-nitrati u għalhekk f'Ġunju tal-2018 il-qorti ddeċidiet li l-Ġermanja ma kinitx konformi mad direttiva tan-nitrati għax ma ħadiċ miżuri addizzjonali ġara darba kien ċar illi l-miżuri fil-programm tal-azzjoni ma kinux biżżejjed. Fi frattem fl-2017 il-Ġermanja daħlet il-leġiżlazzjoni ġdida tal-fertilizzant li daħlet fis seħħ Nixtieq niċċara li s sentenza tal-qorti tal-2018 kienet titratta leġiżlazzjoni ta' qabel, il-leġiżlazzjoni illi kienet fisseħ sa leġiżlazzjoni tal-fertilizzant adottat sal-2017 u għalhekk biex nikkonkludi l kummissjoni qiegħda tara daqsxejn issa sitwazzjoni l-ġdida fil-Ġermanja fid-dawl ta' deċiżjoni tal-qorti ninsabu f'kontatt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 Eh, dak eh, il-semma japplika biss eh, għal ehm, vetturi gbar, heavy duty vehicles, pero nixqnejt li nhar 28 ta' ġunju tal-2015 fuq il-pjan ta' ifisar ta' mizzati għal karozzi pikavvi mowzer road charge kif hija magħrufa li hija diskriminatorja kontra dawk il-vetturi li għandhom number plate barrani. Issa, il-Parlament se ddeċieda li emenda l-ewwel proposta u jieħdu jieħu konsiderazzjoni il-punti mqajma dan l-ewwel każ ta' ksur il-Kummissjoni ħasset ma dana kollu ma kienx hemm iktar diskriminazzjoni ma dar il-vetturi b'number plate barrani il għaliex kien hemm il-link one to one ġifieri ir-rabta bejn it-taxxa u it tip ta' vettura illi ma kienieċ għada illi ma kienieċ emmek. U għal daqstant ehm, ġi propost illi timbidel il-leġizlazzjoni għal l-age u dan biex tinkludi u koll il-vetturi ħfif bħal per esempio il-karozzi li ġorru passeġġieri. Proposta li l-Komissjoni għamlet hija biex kun hemm miżati skont id-distanzi li jsiru u illi mhumiex diskriminatorji għaliex l aħħar mill-aħħar l-utenti kollha qed l-istess prezz għal kull kilometru li huma jagħmlu. Wara l-azzjoni ta' kummissjoni wara li kien hemm il-proċedura ta' ksur kien hemm skont artiklu 259 e ta' TFU eh, kas e li tressa eh, u dim orta qorta Ewropa tal-Ġustizzja. Dan e l-għaliex eh, ma ma kien taqbel se ma kienet taqbel ma dak li qalet il-Kummissjoni. Issa kunu għafu li dan il-każ dux iktar fidejna, naħtana laqnieħ il-Qorta Ewropea tal-Ġustizzja ħa tagħti l verdet tagħha. Il-każ inbeda f'nar il-13 ta' Ottubru anzi tal-2017, ġifiri qed nistennew li se sen oħra jkollna il-verdett tal-qorti. Għal darbohra, nejt li madux kompitu tagħna dan il-każ, u allura nemmen li l-aħjar ħaġa tkun li nagħlqu din il-petizzjoni. Grazzi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 in ġenerali li tarmonizza l-pedaġġi ta' toro eh, mhix idea ħażina sa barra. Issib ħafna stickers imwaħlin mal-karozzi tagħna llum il-ġurnata. Illi kważi kważi laqqas jibqa' l spazju fuq il-windscreen spent weħelhom l-stickers kollha. Per eżempju jien inqbat eh, fil-Portugal ma kontx naf li fuq dik il-motorway eh, partikolari jiena kelli nħallas il-pedaġġ. Walek eh, ma tkunx l idea ħażina illi kunem hemm pedaġġi pedaġġi komuni li tħallsu bl-istess mod madwar l-Unjoni Ewropea flok ma' kull frontiera ikollok toqgħod tiċċekkja jekk jew tiverifika jekk għandekx l-istiker it-tajba. Ma' msomma, naħseb li dan huwa proċess li ser joħdilna ħafna u ħafna żmien. Aħna irnexxielna naslu għal suq uniku digitali rnexxilna neliminaw il-kontrolli doganali u tkun ħasra illi narmu dan kollu sempliċement minħabba il-pedaġġi eh, tat toroq eh, Il-Kummissjoni spiegat is-sitwazzjoni tajb ħafna. Jiena m'għandi xejn xinżid ma, ma dak laqalet il-Kummissjoni. Fl-2015 il-Kummissjoni irtirat il-proċedimenti ta' ksur. Il-Ġermanja sa dak iż-żmien eh, kienet eh, faslet proposta ġdida, l-Awstrija ddeċidiet li tieħu azzjoni, kellha kull dritt tagħmel dan, però issa rridu nistennew naraw x'ser jiġri. U naħseb mm, illi din ser nħallija fidejn il-president, fidejk president, tiddeċidi jekk inħallux din il-petizzjoni miftuħa jew le. Il-President wara kollox huwa l-President għaliex hu qed fl oppożizzjoni biex jiddeċiedi. Grazzi. Il-President. Mhux faċli tieħu din id-deċiżjoni. Jiena nappoġġa ħafna u nammira ħafna wkoll il- il-motorways tal-Ġermanja u naf li huma jaqdu lill-Ewropa kollha kemm hi, però ngħaddi l-kelma lir-rappreżentanti tal-Bundestag. Sur President, jiena ser nitkellem eh, billi nilbes il-kappell tal-politit politiku tiegħi. Aħna fil-Ġermanja għandna networks eh, tat toroq eh, tal-motorways illi jaħdmu ħarir. Iżda 10 bi 10-15% ta' traffiku mhuwiex traffiku ta' ċittadini Ġermaniżi. Aħna nafu illi aħna ninsabu fil-qalba tal-Ewropa, isu l-pajjiżna bħala pajjiż bla frontieri u rridu nżommu dan ir-rwol, rridu nżommu dawn il-pontijiet eżistenti. Dan kollu però jitlob illi aħna ninvestu ħafna fis-sistema ta' infrastruttura tagħna. Aħna konna dawk li ipproponejna eh, taxxa annwali ta' 80 euro, 80 euro fis-sena. Meta mqabbla ma' pajjiżi oħra illi għandhom networks ħafna iżgħar meta tqabbel xi kollha maħallsu ċittadini huma eh, taraw kemm it-80% mi xejn f'xi pajjiżi trid tħallas bejn 3 u 5 euro għal kull kilometru lis suq L-Awstrija u l-Iżvezja huma fost dawk il-pajjiżi li huma ħafna iċken, b'netwerk ħafna iċken, iżda b'miżati u pedaġġi ħafna iżjed għoljin. Aħna nappeġġaw l-inizjattiva Ewropea, l-President għandu raġun u għandu raġun ukoll l-MP Surjar meta jiena nivvjaġġa mm, ġol Slovakkja, ġol Ungerija, eccetera, ikollok bżonn mm, sticker li titwaħħal mal-windscreen jew inkella jkollok tirreġistra l-vettura tiegħek dan joħodlok ħafna ħin u għalhekk nilqa' il-fat li l-Kommissjoni id-deċidiet li m'hemmx ġustifikazzjoni, m'hemmx xi ġustifika proċedimenti ta' ksur kontra l-Ġermanja. Aħna fassalna arranġamenti differenti, emendajna l-leġiżlazzjoni ambjentali tagħna u issa aħna qed inħeġġu prassi ambjentali żjed ġusta biex bekk kull min iniġġes li żjed iħallas li żjed U naħseb illi il-Ġermanja qed tagħmel dak li tixtieq eh, dak li jixtieq il-Parlament Ewropew illi teħles minn dawk il-fetturi li liżjed iniġsu. Għalhekk aħna nilqaw il-fatt illi din il-petizzjoni tista' tiġi magħluqa bħalma suġġeriet il-Kummissjoni Ewropea. Rappreżentant ieħor eh, tal-Bundestag. tal bundestag Iva, jiena wkoll nixtieq eh, nikkommenta sur President. Jiena naħseb illi l-idea ta' armonizzazzjoni madwar l-Ewropa hija essenzjali. Jiena kelli l-esperjenza li insuq madwar uh, l-Unjoni Ewropea kollha kemm dan is-sajf u għandi numru sostanzjali ta' stickers imwaħlin mal-windscreen tiegħi. Naħseb illi din hija deċiżjoni importanti hawnhekk li trid tittieħed. Fil-fatt hemm każ ehm, legali partikolari qed jinstema bħalissa u aħna bħala kumitat tal-petizzjonijiet fil-Ġermanja insibuha diffiċli ħafna li titratta ċerta petizzjonijiet meta jkun hemm każ legali li jkun għandu miftuħ u li jkun għandu qed jinstema. Għalhekk, sakemm nistennew li tinqata deċiżjoni mill-qorti ma naħsibx illi nistgħu nagħlquha petizzjoni Aħna mm, Is-soltu hekk nagħmlu, nħallu l-qorti ta' xogħla t-deċidi u taqtad sentenza qabel ma aħna n-intervjenu. Fil-Kumitat Petizzjonijiet tal-Bundestag tal-Bundestag Ġermaniża kellna reċentament petizzjoni dwar il-massa ehm, eh, ta' particulates illi jiġu eh, rilaxxati mill-vetturi. Din hija xi ħaġa li tinteressa anke lill-Unjoni Ewropea għaliex huwa fl-interess tagħna lkoll li jkun hemm armonizzazzjoni. Armonizzazzjoni eh, għaliex eh, jekk ikun hemm iżjed armonizzazzjoni nistgħu nefitaw li jkun hemm dawk l istickers kollha imwaħlin fuq il-windscreens ukoll. Il-rappresentant eh, tal-Bundeslag li jmiss il-demokratiċi liberali tal-Bundestag fil fil huwa rappresentant tal-FDP tal-Bundestag Ġermanis li qed jitkellem. Il-dazju tas sisa tal-vetturi għandha turnover assoċjat magħha ta' 50 biljun euro fil-Ġermanja. Jiġifieri huwa ammont kbir ħafna iżda sfortunatament mhux qed jintefaq kif suppost Aħna partit eh, Ġermaniż li huwa favur l-Unjoni Ewropea. Ah, hemm ħafna kapital involut aħna bħala Ġermanja nippermettu lil ħaddiema iċ-ċittadini, il-kapital jkunu jistgħu jiċċaqal u b'vot liberu madwar l-Unjoni Ewropea u ma naħsbux illi eh, din it-tip ta' eh, dawn it-tip ta' petaġġi għandhom jostakolaw iċ-ċirkolazzjoni tal-vetturi. Aħna nixtiequ għalhekk illi jiġu jiġu eh, mneħija kompletament il-pedaġġi dejjem matwar l-Unjoni Ewropea. Sistema ta' petaġġi fl-Unjoni Ewropea tista' tkun qed ixxejjen u tnaqqas mill-introjtu għal ħaddiema li xogħolhom huwa li jivvjaġġaw b'dawn il-vetturi. U dan ma nixtiequx. Tal-boħra eh, għal-kelma. Fisem is-CSU tal-Bundestag jiena nixtieq eh, nitkellem f'termini ġenerali. Meta ikun hemm proċedimenti li qed jinstemaw eh, fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, ikollok eh, tkun taf li ser tittieħed id-deċiżjoni. u għalhekk ehm, trid tistenna li l-ewwel tittieħed deċiżjoni qabel ma tiddeċidi li talaq il-petizzjoni wara kollox għandna biżejjed petizzjoni x'nieħdu ħsieb mhux ser noqogħdu bidejna fuq żaqna sa dak iż-żmien. L-MEP, Sur Peter Jar, Sur President, meta nitkellmu dwar il-karozzi, il-Ġermaniżi kollha jibdew jiċċittaw irwieħhom. Jina anka fil-qata l-koordinaturi dan is-suġġerejtu kol illi il-gruppi kollha għandhom deċizjoni deċiżjoni flimkien u hawnhekk m'hawnx il-gruppi politiċi kollha tal-Kumitat tal Peti, tal-Kumitat tagħna. Barra minn hekk anka il-rappreżentanti tal-Bundestag uh, ħallew id-deċiżjoni fidejna. Grazzi ħafna. Peter, Peter, Sur Peter Jar. Iva, fil-fat, qabel ma nieħu d-deċiżjoni, nixtieq nerġa' naddi l-kelma lis-Sinjura Anna Rita, il-petizzjonanta. Jina, Sur President, Signora Narita Moroso, jina, Sur President, nilqa dak li qalu il-rappresentanti tal tal-Puntestak-Ġermani, għax qalu li għandhom jitħarsu jew nistennew id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Walek, jina nixtieq anka fl-interess tiegħi illi din il-petizzjoni tibqa' miftuħa. Dan qed nitlobulkom membri tal-Bundestag anka li xaw min jixtieq li dan iseħħ ukoll uħut mill-membri mil qalu hekk. Fuq dak li qal is-sur Ulrich ftit ilu jiena wkoll nixtieq li jitneħħew il-pedaġġi eh, jew jekk mhux jitneħħew jitħallsu l-istess ammont, l-istess ammonti madwar l-Unjoni Ewropea. Dan qed ngħidu għaliex aħna fl-Italja għandna pedaġġi għaljin ħafna, e, autostradi tajbin ftit li xejn, u għalhekk nixtiequ li l-affarijiet jitjiebu. Ovvjament, għawek jiddeċidi jiġi deċiż kollox u sewwa li jissaħħek għaliex wara kollox aħna membri tal-Unjoni Ewropea u għalhekk jekk hu possibbli għal leġislatura li jmiss nitlobkom illi tpoġġu dan il-punt fuq l-aġenda tagħkom jekk li dan. Nagħmel dan u nikkonvinċikom tagħmlu dan e, inkun tassew e, inħossi tassew sodisfatta. Grazzi. Ma kétségkívül van egy kérdés. Mela, il-President, Iva jina fil-fat, l-affert qed narhom hekk eh, kif ġej. M'hemmx dubju illi din hija eh, kwistjoni li dwara eh, diversi membri għandhom opinjonijiet differenti. Il-Kummissjoni spiegatilna s-sitwazzjoni b'mod tajjeb ħafna il-fatt illi għaddejjin proċedimenti quddiem l-Unjoni Ewropea tal il skużawni l-ICJ um, ifisser ukoll illi din hija kwistjoni li trid tiġi deċiża mill-ICJ. Aħna u hawnhekk niskuża ruħi mal-petizzjonanta Eh, Sinjura Narisa Moroso, aħna milna dak kollu li stajna nagħmlu. Jiena smajt bir-reqqa dak kollu li qalu il-membri għalhekk jiena nissuġġerixxi illi tingħalaq din il-petizzjoni. Forsi inti Sinjura Amoroso musser taqbel miegħi. Però għadhom għaddejjin proċedimenti il-proċedimenti quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. U għalhekk għalissa aħna għalissa ħna ma nistgħu nagħmlu xejn, però jekk l-affarijiet jistaġnaw irwieħhom plissi ġej, jekk t-teħed deċiżjoni u di ma tkunx sodisfaċenti, aħna nistgħu eh, nerġgħu nibdew nitrattaw din il-petizzjoni. Smajna ħafna suġġerimenti utli wkoll u forsi anke jkun hemm xi tip ta' sistema armonizzata madwar l-Unjoni Ewropea. Forsi jien ma fimx tajjeb ħafna, però naħseb illi hekk kif qed nipproponi jiena uh, huwa mod sodisfaċenti anke għalikom. Għalhekk ħan nistennew dak li ser iseħħ fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja mbagħad jekk ma jseħħ xejn nerġgħu lura għal din il-petizzjoni. Issa ngħaddu għal petizzjoni li miss Missur Stefan Vahler. Wachler, eh, petizzjoni numru 879 tal-2014 li tirrigwarda l-introduzzjoni tar regolament fil-Ġermanja tal-kontenut ta' aċidu xaħmi trans tal-oġġetti tal-ikel. Għanna is-sinjura Stephanie Bodenbach minn DG Sante li fil-fat nixtieq eh, naddila l-kelma biex tispjega il-pożizzjoni tal-Kommissjoni dwar din il-petizzjoni. Grazzi ħafna, Sur President. Hawnhekk qed nittrattaw dan l-aċidu xaħmi trans u minħabba fih hemm riskju iżjed għoli ta' mart kardiovaskolari. Dan huwa pruvat xjentifikament. L-awtorità tas sigurtà eh, għas fl-ikel ikkonfermatu dan hemm xi pajjiżi bħal pereżempju d-Danimarka li diġà qed jirregolamentaw dan l-aċidu xaħmi trans u fil-fatt il-limitawħ li ma jistax ikollok iktar minn 2% ta' dan it-tip ta' aċidu xaħmi trans eh, mm, bħala kontenut ta' xaħam fl-ebda tip ta' ikel. Il-Kummissjoni fl-aħħar ta' sena 2015 ħejjiet rapport dwar dan dwar dan il-xaham trans il-preżenza ta' dan il- Kien hemm fil-fatt investigazzjoni dwar il-preżenza ta' dan l-aċidu xaħmi trans biex narawx qed jiġri fuq livell Ewropew din l-investigazzjoni kellha twassal għal deċiżjoni dwar jekk hemmx bżonn ta' tikketta fuq l-ikel li għandu kontenut oli ta' dan l-aċidu xaħmi trans jew le. Jew inkella jekk għandhom xi anka aboliti ċert għandu xi projbit ċerta ikel. L-investigazzjoni isset ukoll l-aspett ambjentali u l-eżitu wassal għal valutazzjoni ta' impatt illi ġi uh, illi ġi mħabbar fl-aħħar ta, ta', dik uh, is-sena. Għalek, eh, issa qed nippruvaw naraw jekk hemmx jekk hux ta' min jiġi mfassal att legali u propju nhar l-erba ta' Ottubru dan l-att legali ġie ġi kollokat fuq il-website ta' l-Kommissjoni. Issa dan il-rapport jinsab fuq il-website tal-Kommissjoni Ewropea u ħajibqa' preżenti għal erba' ġimgħat biex kull min irid jikkumenta ħajkun jista' jikkumenta u din il-kwestjoni telat saħansitra sal-livelli ta' WHO. Dwar x'fija din il- il-proposta dan din la bozza l-proposta tal-Kommissjoni illi jkun hemm valuri limiti ta' dan l-aċildu xaħmi trans u dawn il-limiti fil-fatt għandhom ikunu 2% tal-kontenut totali tax xaħam ta' dawk l-oġġetti tal-ikel. Dan huwa pressappoco l-istess bħal dak li hemm fid-Danimarka u bħal dak dak li aktar xintroduċu xi stati membri oħrajn. Bekk, issa sa fl-aħħar qed eh, nżommu appari pass mal l-evoluzzjoni xjentifika rigwardan l-aċidu xaħmi trans. Grazzi ħafna, Peter Jar. Fil-fatt, irrispettivament mill-kontenut tal proposta għal valuri limitu Il-petizzjonant qed jgħid jekk fimtu tajjeb eh, qed jgħid illi hemm bżonn illi nagħmlu xi ħaġa dwar dan l-aċidu xaħmi, u għalhekk la xi ħaġa qed issir naħseb illi nistgħu nagħlquha din il-petizzjoni għaliex dak li talab il-petizzjonant issa qed iseħħ. Biċċa aħbar eh, pożittiva, grazzi. Tulim sejpen, mig u għajt Grazzi. Għam xatiħu li xie jitkellem? Jina naqbel ma dak li għadu kif qal Peter Jar. U nixtieq nirringrazzjakom. Il-Kummissjoni fil-fatt diġà ħadet passi li tispjega kif ħajkun ir-regolament maħniex pożizzjoni niġġudikaw imma naħseb li rekwiżiti ta' petizzjoni issa ntlaħqu allura dil petizzjoni nistgħu nagħlquha. Ma naħsibx li għandu jkun hemm oġġezzjoni għal dan u xekk. Mela bekk nagħlqu din il-petizzjoni. U ngħaddu għal punt 31 issa. Petizzjoni 963. Dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki tal-infermiera fir-Rumanija. Il-petizzjonant qed hawnhekk nadilu l-kelma. Onorevoli membri tal-Parlament Ewropew. Jiena qed inkellimkom fisem madwar 100,000 infermiera mill-Bukarest u Rumanija. L-idea hi li nurikom sitwazzjoni diffiċli għandna aħna fir-Rumanija bħala infermiera bħalissa. għandek l-istess salarju, l-istess deskrizzjoni tal-kariga, imma salarju differenti, għax dana jiddependi mill-kwalifika. L-infermiera setaw jiksbu l-kwalifiki tagħhom minn skejjel differenti, kolleġġi, universitajiet, skejjel, taħlita ta' kolleġġi u universitajiet. hemm tmien possibilitajiet differenti. Illi minnhom tnejn biss jeżistu llum. ġviri se kollok level ta' isked erba jew isked sitta. Mit elf infermieri jgħat fl-ewwel kategorija li semmejt u l-liġi l-ġdida tal-lugatazzjoni ta' Rumanija introduċiet mekkaniżmu biex tibdel din il-kwalifika iktar baxxa mela ebda università ma tippermettija din u anke kieku taċċetta ma tkunx biżżejjed kull sena n numru ta' studenti li jkollhom aċċess għal din il-possibilità jkunu limitati ħafna madwar mitt infermier mill-pajjiż kollu. U dan ifisser allura li fit-teorija hemm bżonn ta' elf sena biex tintlaħaq id-domanda l-alternattiva hija erba' snin ta' edukazzjoni universitarja undergraduate. Jiena nixtieqkom tappoġġaw l-istandardizzazzjoni għal l-istudju tal-infermiera futuri sabiex kulħadd ikollu l-istess taħriġ u tininet biex ikun hemm programm vokazzjonali għal l-infirmiera sabiex ikunu jistgħu jollu l-livell tal-istudji tagħhom fl-aħħar ikun hemm studju. U l-beneficjarji jingħataw il-krediti neċessarji sabiex jaġġornaw il-kwalifiki tagħhom Spanja u l-Belġju eżempji ċari ta' kif dan sar, għax danna wkoll indirizza problema ta' salarji għaliex kulħadd jitħallas l-istess ammont għall-istess xogħol. Aħna nipreferu soluzzjoni bħal din minn dak li kellna fil-leġizlazzjoni tal-2015-13 u l-miżuri ta' kumpens xisnin ilu kienem opportunità legali biex jiġu aġġornati l-kwalifiki. Sfortunatament dana kien limitat għal li jiġu per rumeni jkunu jistaw jaħdmu fi stati membri oħrajn u ma solvix il-problema fir-Rumanija. Hemm forma oħra ta' diskriminazzjoni wkoll. Infermiera bi kwalifiki iktar għolin ħafna drabi jiffaċċja diskriminazzjoni minħabba li dak li jkun ikollu ħallasom iżjed u ħafna jispiċċaw jitilqu mir-Rumanija u jaħdmu f'pajjiż ieħor. Kellna madwar 8 u 20,000 infirmier mir Romania li telqu mis-sistema tagħna minħabba li jkollok din is-sistema doppja. Jekk inti ikollok taħriġ uniformi din id-diskriminazzjoni ma tibqax hemmhekk għalhekk qegħdin nippreżentaw din il-petizzjoni. Grazzi ħafna. Nixtieq li issa nisma' mingħand il-Kummissjoni. Is-sur Tomaras naħseb u xek, minn minn ħaj jitkellem li anzi. Grazzi, grazzi ta' deskrizzjoni ċara tal-problema. Għafna qabel għajnija biss bil-miktub konna l-ewwel Għan Ħand nagħti ta' kuntest. Politika tas-saħħa, organizzazzjoni u ehm, il-fornitura ta' servizzi tas-saħħa u kura medika fidej l-istati membri ma' ġenerali hemm xi eċċezzjonijiet. Wieħed mill-eċċezzjonijiet huwa rekwiżit ta' taħriġ minimu għal ċertu professjonijiet li l-istati membri jkunu qablu li jdaħħlu. Fosthom il-professjoni tal infermier li jagħti kura ġenerali dawna ir-rekwiżiti minimi ġew aġġornati fl-2013 bl-emenda tad direttiva konċernata. Dawn jirrikjedu ċertu snin ta' taħriġ, 3 snin, 4600 numru ta' suġġetti minimi, għarfien minimu, kompetenzi li kull infermier u infermiera jridu jiksbu matul it-taħriġ bħala minimu. Bad kull stat membru jista' jiddeċiedi li jagħmel taħriġ eh, iktar ambizzjuż li jaqbes dan il-minimu. Jonka li se jiddeċidu li jillimitaw ruħom ma dan il-minimu. Fuq eh, training pass u suġġerimentakom li kolkom eh, leġislazzjoni uniformi fuq livell nazzjonali għamek id-direttiva tippermetti żewġ possibiltajiet għall-istati membri taħriġ universitarju u taħriġ vokazzjonali u kull stat membru jiddeċiedi u xi triq jieħu tista' jiddeċiedi li jdaħħal pereżempju żewġ tipi ta' taħriġ wieħed fuq livell universitarju ieħor vokazzjonali stati membri jistgħu jiddeċiedu wkoll illi jkollhom żewġ livelli differenti għal taħriġ vokazzjonali. U dan kollu jkun konformi mal liġi Ewropea sakemm il- rekwiżiti minimi f'termini ta' kontenut u tul ta' żmien ikunu ntlaħqu għalhekk l-awtoritajiet rumeni jistgħu jiddeċidu li jillimitaw ruhom biss għal tip wieħed ta' taħriġ pereżempju tal-università biss imma mhumiex obbligati mill-liġi Ewropea. Il-Rumanija naqdet mal-Unjoni Ewropea fl-2007 sa minn dak iż-żmien quddiem it-taħriġ kollu li tipprovdu jrid ikun konformi mad-direttiva, ġifieri kif qed inti Issa hemm żewġ tipi ta' taħriġ u qabel kien hemm ħafna iżjed. Imma fil-waqt illi ir-Rumanija hija konformi f'dak għandu x'jaqsam ma' taħriġ hemm infermiera professjonisti attivi fis-suq illi ġew edukati skont ir-regoli ta' qabel. U għalhekk f'termini tal-moviment ħieles hemm regoli differenti tar-rikonoxximent tal-kwalifiki tagħhom meta jmur jaħdmu f'pajjiż ieħor kif qatt inti fil-preżentazzjoni, ġifieri ħajkun hemm tipi differenti wkoll ta' konformità dawk li huma konformi ma' rekwiżiti minimi, ir-rikonoxximent isir mod awtomatiku u dak illi fil-modi segwew ċertu tip ta' taħriġ li issa mhux konformi huma jridu jgħatu evidenza ta' ċertu esperjenza jew inkella xi tip ta' xogħol supervizzat jew inkella xi tip ta' provi oħra biex jaħdmu fl-istat membru ieħor kif għat id-direttivi hija dwar il-moviment ħieles ġi dan li qed ngħid se jitratta il- ċaqliq trasconfinali intom tixtuq din hija sistema li tiġi applikata internament fir-Rumanija biex ikun hemm miżuri kompensatorji lill-infermiera illi segwew il- li segwew taħriġ ta' qabel biex ma jkunx hemm din id-diskriminazzjoni ma dina sta' Rumanija illi tiddeċiedi daw l-affarijiet fuq ir-remunerazzjoni s-salarju tal-infermiera direttiva ma tagħtix regoli f'dan ir-rigward, jiġifieri d-direttiva ma teskludix il-possibilità li l-livell tas-salarju jkun marbut mal-livell ta' taħriġ tal-infermiera laqas għall-istati membri illi jistratturaw il-paga tal-infermiera skont kif hija organizzata s-sistema tal-saħħa tagħkom. Nittama illi ċerajtu xi eh, elementi tal-petizzjoni. Grazzi. Min xie jitkellem? Iva kjaġbok. Signora President, Kollegi, kif tistgħu taraw? Ir-Rumanija Ir-Rumanija qiegħda tforni essenzjalment dawn l-infermiera l pajjiżi oħra Ewropej ħirġin isom pass 20% tal-infermiera tagħna telqu. Nasab li dinna il- petizzjoni b'daw il-firem kollha hija tassew essenzjali anke biex neliminaw diskriminazzjoni tas-salarji fis-settur. Das settur ġi organizzat modi differenti fi żminijiet differenti fir-Rumanija u hemm distinzjoni bejn min studja fuq livell post-sekondarju minn mar l-università. Dan mhux il-każ f'pajjiżi Ewropej oħrajn. Fit-teorija hemm il-possibilità illi taġġorna illi iżid il-livell ta' studju ma fil-prattika dan ma jeżistix. Bħalissa għandna igradwati illi għalaw iżjat minkejja li m'għandhomx biżżejjed Eh, esperjenza bħalma għandhom pereżempju eh, infermiera li għandhom biss livell post-sekondarju għandu jkun possibbli l-infermiera li għandhom kwalifiki post-sekondarji jina talom il-possibilità jagħmlu eżami pereżempju sabiex iżidu l-livell ta' edukazzjoni tagħhom jew inkella l-esperjenza tagħhom tkun rikonoxxuta b'bażi ta' direttivi tal-Unjoni Ewropea li tkun hemm miżuri ta' kumpens fit taħriġ edukattiv u vokazzjonali fi stati membri kollha stati membri oħra bħal Polonja, l-Estonja, l-Belġju, Spanja dan sar. U huma eżempju li ta' min segwijom su President din il-petizzjoni għandha tinżam miftuħa u il-Kummissjoni Ewropea għandha tagħmel studju biex tara jekk ir-Rumanija hijiex tassew qiegħda tirrispetta direttivi u din mhix sempliċement kwistjoni ta' 7521 ruħ li firmaw il-petizzjoni mal-infermiera kollha fir-Rumanija Peter Jarje jogħġbok. Jiena di problema, s-salix minn banda jkolli najt li dak li għal il-petizzjonant, dak li għat jitlob għalih jagħmel sens tista' nifmu. Kollok il-possibilità illi tikseb il-kwalifiċi addizzjonali neċessarji u jrid ikollok ukoll il-possibilità li tiżgura li kwalunkwe standard dik l-edukazzjoni tkun mifhuma. Il-Kummissjoni qed tgħid iva ma sta l-Istati Membri u allura qisna qegħdin iġru wara demb hawnhekk. Il-Kummissjoni qed tgħid li l-petizzjonant għandu raġun imma r-Rumanija tittamela dil ħaġa u naħseb li diffiċli tkun taf x'għandek tagħmel għaliex ħaq il-petizzjonanti qed jagħmel dit-talba u aħna għandna responsabilità li nagħtu opinjoni. U naqblu mal-petizzjonant aħna min-naħa tagħna, imma l-ewwel iridu jiġu użati l-possibiltajiet kollha disponibbli fuq livell nazzjonali x'ħan għamlu ġifieri nkunu stretti jew l nitaddu aħna mhux responsabbli u nagħlqu l-petizzjoni fuq din il-bażi ngħidu aħna mhux mir responsabbli mill r Rumanija ħadd qed jgħid idu nżommuha miftuħa. nafx naqbad naħseb. Naħseb l-iktar ħaġa onesta tkun illi narqu l-petizzjoni u nibatu itra l rumanija u ngħidu aċċertaw illi taraw il- possibiltajiet kollha tagħkom. Nkomżin qed idina r-Rumanija, l-Gvern Ruman li jagħmel xi ħaġa. <clears throat> Forsi mhux laqwa ħaġa li qegħdin jagħmlu ma mhix illegali. Jiena naqbel ma' Peter Jar. Nasab ħafna stati membri għaddejna l-proċess ta' verifiki ta' settur eh, ta', ta, ta salarji eh, ugwali f'setturi differenti fejn ikun hemm kwalifiki u bidliet fir-regolament matul is-snin u dak li jkun nisipruħu fiskali ta' salarji forsi differenti. Naħseb li jekk nibatu itra lill awtoritajiet rumeni ġara darba nagħlqu l-petizzjoni inħeġġiġhom sabiex jaraw kif l-istati membri jaċċertaw eh, li s-salar x xol indaqs jiġi mħallas mod indaqs għax mhux sew li dak li jkun minħabba bidlet fir-regolament isib sitwazzjoni agħar għar minħabba eh, fil-bidliet u jiġu għar mill kienu ġifieri naħseb l-importanti li nibatu allura ittra lill-Gvern ta' Rumanija. Grazzi ħafna. Min jixtieq jitkellem? Il-petizzjonant kieġbok. Iva, mit elf. Mit elf infermier fir Rumanija jixtiequ jitalmu, jixtiequ jkompli jistudjaw. L-istat fl-2017 offred il-possibilità iżda l-ebda università fir-Rumanija mi qed tagħti din il-possibilità anke kieku Università Rumena kienet tippermetti t trasferiment tal kreditu indumu elf sena biex l-infermieri kollha li jixtiequ jitalmu li jixtiequ il-estu l-istudji tagħhom jamlu għad il-ħaġa mhix realistika l-ħaġa għalhekk għandna daw il-proposti. Possibilità waħda ta' e, taħriġ eżami wieħed fuq livell nazzjonali li tippermetti lil dawk li jixtiequ iżidu l-livell ta' kwalifika tagħhom jekk tippermettu li ftit sekondi oħra. biex tkun tista tħarreġ lill-infermiera trid tkun infermier. U fis-sitwazzjoni attwali inti trid tagħmel jew postgraduates jew undergraduates eh, biex tkun kors biex tkun tista' tagħmel din il-ħaġa. Grazzi. Signori, għandi din il-proposta għalikom. Il-petizzjonant sema l-opinjonijiet varji il-Parlament Ewropew ma jista' jagħmel xejn hawnhekk. ħafna kollegi jixtiequ li nagħlqu din il-petizzjoni. Imma jiena ma naqbilx. Għax hawnhekk għandna wkoll lat psikoloġiku li ma rridux ninsewh. Qed jisni nħoss ċertu aspettattivi minnaħa ta' Rumanija. L-gvern rumen mux għatir nexilu jissolvi din is-sitwazzjoni. U n-nies ta' Rumanija M'għandhomx iħossu għom illi aħna nqasnihom. Għalhekk jiena nipproponi li iva nibatu ittra lill gvern tar Rumanija nitolbu mod speċifiku b'referenza għal direttivi ta' l-Unjoni biex juri flessibilità u biex jieħu azzjoni. aħna rajna xini l-lok ta' manuvra li għandna lekin nissuġġerixxi li nżommu il-petizzjoni miftuħa sabiex iċ-ċittadini ta' Rumanija jieħdu l-impressjoni li l-Parlament Ewropew jieħu is-sitwazzjoni li qegħdin fiha bis-serjetà. Ma nistax iżda nagħti garanzija il-reazzjoni tal-Gvern Rumen ħatkun waħda pożittiva. u f'sitwazzjoni ta' konflitt konna nagħlquha il-petizzjoni, iżda fil-frattemp ejja nżommu il-pressjoni, nibatu it-tra nħallu petizzjoni miftuħa u naraw x'jiġri. X'taħsbu kollegi taċċettaw? Ejva, non aċċettabbli din is-soluzzjoni. Formalment għandkom raġun, għanna nagħlqu il-petizzjoni imma naħseb li din hija xi ħaġa tassew politika u hemm ukoll aspett psikoloġiku involut. Mela ngħaddu issa petizzjoni li jmiss u Monika Wagaġinska fissem il-Fondazzjoni għat-talim tul il-ħajja. Firem NGOs fil-Polonja li għadin fedida minħabba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 tista titkellem naqra iktar bil-mod. Grazzi ħafna tal-li ġbit l-attenzjoni. Nishtiq nfakkar il-daw kolla. Lebna possibli eh, li aħna nistaw nkunu nippreżentaw din il petenzjoni l-Parlament Ewropew eh, sa minn eh, settembru tal-2017 iktar minn sena di u soċjetà ċivili, organizzazzjonijiet non governattivi kif ukoll oħrajn li ma qblux mal-linja ideoloġika mal-gvern Pollak. Ehm, situazzjoni tagħhom eh, gravata, mhux qed nitkellmu biss dwar ir-restrizzjoni tal-awtonomija tal-organizzazzjonijiet in kwistjoni, però sar tassew diffiċli għalina biex nikunu nistgħu nipparteċipaw fil-ħajja ċivili eh, il-gvern qed jgħaddi liġijiet left right and center u mingħajr ma jipportax xejn x'ħasbu nies eh, x'għandhom xi jgħidu. Il-gvern Pollak eh, jgħamel da kollu illi il-partit politiku mexxej jixtieq U dan li xukol għandu monopolju tista tajt il-protesti fit toro ehm, skont il-gvern dawn huma mibawta minn ehm, mill-baranin ehm, u nixtieq ngħid li kien hemm ħafna arresti kien hemm kollox 625 eh, il-persuna arrestata u 333 eh, il-persuna li tresqu l-qorti li ġew proċessati eh, kien hemm kull xar eh, madwar eh, tista' tgħid eh, mitkaż ġdid illi jitrassa u demer orti illi sinċerament l-affarijiet li jiġu kkażati bihom m'għandhom xaqsmu xejn ma dak li jkun qed jipprotestaw għalih fit toro Issa. Nafu illi l-Polonja kisbet eh, l-ar mm, l-ar skor biex nejdu jek meta qabel mal-Burundi eh, u pajzi eh, oħra dik li mm, korruzzjoni. Hemm statistika oħra li turi illi l-Polonja ilha miex demokratika. Il-gvern ilu jiprofa jitfa um, il-pressjoni tijaw, um, joħloq stat eh, ta' pulizija. Il-liġi tal-2016 fuq eh, l uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku kif ukoll liġi kontra terror aggravaw is-sitwazzjoni. l uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku rraset ta' tijaw minn dak iżmillaw u fil-liġi kontra terror m'hemm l-ebda restrizzjoni fuq eh, il-ġbir ta' data dak li huwa l-użu ta' telekomunikazzjonijiet u tal-internet. Hemm restrizzjonijiet fuq id-dritt biex għet jiprotesta u hemm ħafna għal daqstant frustrazzjoni l li għax il-gvern għet jur beċar li mandux ħin u ma jportax minn dawk illi għet jiprotestaw fl-2016 Piotr Czensky tanna li l-nifsu fil-ċent f'pjazza ċentrali ta', ta Varsavja u mieta xarti wara. Aħna nemnu li soċjetà ċivili hija s-siesa ta' stat demokratiku u hija essenzjali għal ħajja politika kif suppost b'saħħitha. ċar li dak li hemm bżonn preżentament mhumiex iktar rapporti imma azzjoni konkreta. xenejt li l-artiklu 7 vizavi eh, l-ġiskatat vizavi l polonja u l-Ungerija artiklu 7 e ħaġa ma il-problema hija li għanna krizi l-organizzazzjoni tal-kbar li għat jaħdmu fil-Polonja jistaw kompli jaħdmu hemm organizzazzjonijiet bżara kif ukoll dawk ta' l-Europa Cafe Network eh, mhumiex ħajkun jistgħu kompli jaħdmu. Allura nixtieq nappella lilkom eh, bħala ċittadina Ewropea nitlobkom isimgħu it-talba tagħna għana għax nistaw namlu xogħol nistaw naqdu bħala organizzazzjoni non-governativa biex eh, inkomplu insolvaw eh, li soċjetà ċivili kif ukoll il-pajjiż eh, minn dan il-gvern li qed imexxih x'inhu huma l-għodot li għandna fuq livell tal-Ewropa intom fil-Parlament Ewropew biex insalvaw l-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll fl-istati membri oħra fejn id-demokrazija u l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali huma medda fis-sena 2018 nixtieq ikun naf naqra għax fondi nistgħu nistennew x'inhu ma l-istituzzjonijiet nistgħu nduru fuqhom biex naraw illi dawn il-punti li semmejt demokrazija stat ta' dritt u dritt fundamentali jiġu imħarsa. Grazzi. Issa. Naddi kelma li l indarafu minn diġi ġast. Grazzi, Sur President, u grazzi u koll petizjonanta tal-li asmet dan it-ħassib nishti eh, nreferi kom għal kommenti li aħna minna bitweġiba l-petizjonanta u għadna li soċjetà ċivili hija parti integrali mit-tessut soċjali u importanti eh, li konna soċjetà pluralistika biex inħeġġu l-komunitajiet differenti li jieħdu sem fil-ħajja demokratika u biex jittieħdu deċiżjonijiet kif suppost il-Kummissjoni tas sew jew ħasbot issegwi degradazzjoni ta' numru ta' seta' membru fostom il-Polonja u hija impenjata bisħiħ biex tagħmel l-almu tagħha biex tippromovi u tħares l-ispazju pubbliku f'tali stati membri fuq id-dibattitu dwar kif eh, nsaħħu eh, r-rwal ta' soċjetà ċivili eh, u l-involviment ta' ċittadini ħankomplu nisħuħ fil-kollokju annwali fuq id-drittijiet fundamentali demokrazija li ħajsir nhar is-26 u 27 ta' Novembru u nishtiq ngħid li l-ispazju ta' soċjetà ċivili rridu nħarsuh eh, u l-istati membri għandhom responsabilità biex jagħmlu dan. L-ebda leġiżlazzjoni m'għandha kollha l-effett biex eh, tieħu minn dan l-ispazju lil dawn l-organizzazzjonijiet billi xekli l-om ħidmietom jew nkella li tikkontrolla b'mod eh, sproporzjonat il-ħidma tagħhom fuq ir ruol u funzjonament ta' l-organizzazzjoniet ta' soċjetà ċivili il komissjoni qed issegwi dan bħala gwardjana ta' trattati tara x'huma l-miżuri li qed jittieħdu fuq livell nazzjonali u tara naqra kemm x'konformità ma' leġislazzjoni Ewropea tista' taġixxi fejn ikun hemm aġir mhux xieraq kif għamlet fil-każ ta' leġiżlazzjoni reċenti adottata fl-Ungerija fuq eh, finanzjar barrani eh, għall-organizzazzjonijiet eh, ta' soċjetà ċivili sena li għadiet. Però l-Kummissjoni tista' daġi biss skont is-seta timoti għalila fit-trattati. Tixtieq tfakkar illi m'għandix kompetenza ġenerali bħal istituzzjoni fuq ksur ta' detenut fondamentali fl-istati membri. Sakemm ma jkunx hemm involuta kwistjoni ta' liġi Ewropea. Ksur ta' din il-liġi, per eżempju, eh, libertà ta' assoċjazzjoni, eh, ta' assemblea, kif ukoll rispett tal-ħajja privata li eh, huma jew jistgħu jiġu affettwati jistgħu kunu marbuta mal-petizzjoni għal dwar l-elementi prattiċi eh, ta' din il-petenzjoni aħna nafu xinu ma l-isfidi ta' soċjetà ċivili fil-Polonja, ma dan kollu eh, tixtieq tisħaq illi fuq l-aċċess u lotja ta' fondi pubbliċi tal organizzazzjonijiet din hija illi li bħala regola ġenerali eh, hija fidejn l-istati membri hija ta' kompetenza nazzjonali fuq eh, dan l-Istitut eh, Nazzjonali tal-Libertà tal-Polonja nixtieq ngħid li aħna bħala Kummissjoni fi frar ta' din is-sena tħanna kuntatt eh, mal-Gvern Pollak biex naraw naqra x'ħajkun ir-rwol ta' dan l-istitut il-ġdid viżavi l-implementazzjoni ta' fondi Ewropej, partikolarment fondi strutturali Ewropej u aħna rajna illi jekk jiġi adattat għat ta' implementazzjoni li għat ir-rwol li dal-istitut flotja ta' dawn il-fondi strutturali ħajkun hemm miżuri li ħajtieħdu vis vis-a-vis il-Polonja. U aħna ħan komplu insegwu situazzjoni biex naraw li kunem konformità ma l-obligi Ewropej. ħadna konsiderazzjoni u koll tal-opinjoni konġunta fuq eh, dal-lat mill-Komissjoni ta' Venezia u eh, oħrajn u tassewet nieħdu konsiderazzjoni eh, dawn dan it-tħassib li ġbitona l-attenzjoni dwaru. Nittama illi ċarajt eh, situazzjoni u tajt eh, informazzjoni addizzjonali l petizzjonanta u jekk hemm mistoqsijiet oħra aħna lesti li nwiġbuhom. Grazzi. Grazzi ħafna. Sinjura Ravo. Issa. Kellima. Il-kelma lilkom. Grazzi. Sur President, eh, eżis kollegi. Nieħu kelma għannom tal-kollega Valesa, ma nixtieq ngħid li l-NGOs huma essenzjali għad-demokrazija, l-gvernijiet madwar id-dinja fissaw prinċipji internazzjonali biex iħarsu lil dawn l-organizzazzjonijiet. Hemm trattati firmati mill-Istati Membri u minn pajjiżi oħra taħt l-awspiċi ta' Nazzjonijiet Uniti u entitajiet internazzjonali oħra biex kulħadd ikun jista' jipprotesta b'mod paċifiku uh, u uh, juri l-opinjoni tiegħu uh, wara l-abolizzjoni ta' seta tal-ġudikatura kif ukoll il-fatt li l-gvern Pollak prova jsikket il-medja issa qed jipprova jattakka l-soċjetà ċivili. Dan huwa tassew ta' tħassib. Is-sena li għaddiet il-gvern Pollak waqqaf organizzazzjoni li suppost tagħti eh, fondi lill ngos iċ-ċentru eh, ta' soċjetà ċivili qed jiddeċiedi li huma dawk l-organizzazzjonijiet li jiksbu fondi pubbliċi u li ma lew. Għal daqstant dan ir-rwol ta' pulizija li qed jilgħab il-gvern permezz din l-entità qed ikun kruċjali biex jara fejn imorru l-flejjes. Billi jikkontrolla dan il-fluss ta' finanzi l-NGOs qed naraw li l-gvern qed jillimita jeddet eh, il-ruol li jista' jkollhom dawk eh, l-organizzazzjonijiet li ma jqblux miegħu dan eh, l-Istitut ta' Nazzjonali ta' Libertà jista' pereżempju jiddeċiedi li jwaqqaf il-fondi jekk iwettaq ħidma li l-gvern ikuna kontrija, per eżempju, dawk li qed jiddefendu drittijiet tan-nisa, drittijiet fundamentali, drittijiet tal-minoritajiet, eh, kif ukoll ehm, ehm, protezzjoni ambjentali ta' istituzzjonijiet pubbliċi eh, dawn huma fost eh, dawk il-punti li il-gvern jisbħala teddita nemmen li u edik daw kol ta' kif eh, għal-funzjonament ta' s-soċieta qed naraw li s soċjetà ċivili qed tiġi politiġizzata u li sta l-gvern li jażel eh, għamel preferenza għal dawk l-organizzazzjonijiet illi eh, ikkomandawħ. Dan mhuwiex aġir ta' pajjiż indipendenti, l-NGO si permettu illi demokrazija taħdem kif suppost f'soċjetà ċivili indipendenti u pluralista għandek eh, prekondizjoni għal demokrazija b'saħħitha u politika b'saħħitha, kwasjazzjoni li tittieħed biex tillimita l-libertà ta' soċjetà ċivili eh, u tal-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili eh, hija xi ħaġa illi għandna nieħdu bis-serjetà għal daqsan nixtieq indura fil-Kummissjoni Ewropea biex tkompli tagħmel monitoraġġ eh, tal-Gvern Pollak u kwalsiasi azzjoni illi jikkontrollaw, eh, jillimitaw l-attivitajiet ta' l-organizzazzjonijiet non governattivi illi jieħdu konsiderazzjoni biss mod wieħed kif wieħed jikkonsidra l-affarijiet. Aħna kontrihom kontra kull xorta ta' miżuri illi jeskludu eh, n-nies mid-dibattitu pubbliku, eh, partikolarment fuq kwestjonijiet illi eh, jikonċernawhom direttament għal dastant nemmen li din il-potenzjoni għandha tiżżamm miftuħa. Minna ħatijaj ħantikom eżempju. Il-fondi Ewropej suppost intużaw għal ħarsien ambientali jekk minn ir żball kien hemm miljun euro u nofs. Kien hemm gazzetta viċin il-Gvern Pollak illi fuq il-bord tagħha għandha MP illi ra illi l-gazzetta tikseb il-fondi meħtieġa. Dan huwa eżempju, eżempju wieħed ta' kif fondi Ewropej eh, jintużaw fejqet imorru. Il-gvernijiet tal-Polonja u tal-Norveġja Unet jiddiskutu l-għalix il-Norveġa ma qableċ dwar kif il-Polonja riedet eh, tuża fondi norveġiżi. Grazzi, ma nafx kemm xmin eh, iktar ixtieq jieħu l-kelma, Iva. Nixtieq eh, Sempliciment nixtieq ngħid li għandi jkun hemm vuċi non pollakka illi taqbel ma dak il qalet ġejja patera dan il-kumitat nixtieq ngħid li huwa assolutament fondamentali għal valuri ewlenin tal-proġett Ewropej kif ukoll ta' demokrazija tagħna li niżguraw li fil-pajjiżi tagħna għandna organizzazzjonijiet bħal dawn indipendenti li joffru soċjetà pluralista rilevanti minn fejn l-ema parti tal ispetru politiku ġejjina. Kull moviment li jillimita l-ispazju eh, pubbliku huwa tassew ta' tħassib mhux biss eh, fil-Polonja, ma insomma il-Polonja huwa wieħed mill-eżempji l-iktar ċari li għandna madwarna, però rajna movimenti f'pajjiżi oħra, nemmen illi eh, bħala Unjoni Ewropea u qed ngħid dan bħala mep li potenzjalment eh, tkun eh, ma tkunx għada parti minn dan il-klab mill-elezzjonijiet eh, li jmissve, nishtiq nejt li l-Europa verament trid tifhem eżattament eh, x'inhu għaddej f'pajjiżi bħal Polonja, dibattitu li kellna fuq l-Ungerija, fl-aħħar plenarja, wera l-importanza ta' dan id-dibattitu. Eh. Jekk m'għandniex is-settat eh, meħtieġa biex niżguraw illi qed nappoġġjaw is-soċjetà ċivili, l-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili u illi nimbuttaw għal-soċjetà ċivili fil-kontinentana L-ora diskussjoni ta' drittijiet fundamentali eh, li l-Komissjoni semmiet, eh, jekk minn ser zbal eh, xarriħar, ieħor. Nemmen li rrid tkun hemm tassew diskussjoni fuq xinu ma l-odot li għandhom dawn l-entitajiet li jiex dak li joħloq frustrazzjoni u għalli għandna ħafna diskussjonijiet fuq il-Polonju fuq oħrajn għom dawn anke fil-plenarja fi Strasburgu, konna ħafna rapporti fuq is-sitwazzjoni fl-istati membri in kwistjoni, imma kull darba nispeċċaw idejna marbuta li lix ma nix bizzejet għodda biex nizguraw li drittijiet fundamentali u l-valuri fundamentali tal-Unjoni ma nwaqfuhomx milli jiġu kompletament ehm, medda u mkazbra. Rridu naraw li l-affarijiet ikunu iktar ċari. xini din il kaxa tal-odar li dak li jkun għandu it-tisħiħ tal-valuri tal-proġett Ewropew iserraħ fuq il-fatt li d-demokrazija tagħna u ċittadini jifmu eżattament x'inhu r-rwol li jilabu li tilab is soċjetà ċivili eh, fi soċjetà tagħna eh, u jekk tħarsu lejna il punt eh, li għandna fuq l-aġenda jiġifieri dak fuq in-nies b'diżabilità tistgħu taraw x xogħol siwi li tisir minn dawn l-organizzazzjonijiet għal settur vulnerabbli ta' soċjetajiet ta' soċjetà tagħna biex tgħidu hekk naħseb li meta jintlaqtu l-iktar vulnerabbli tkun l-ikbar ta' ħarta għas ta' tagħna. Naf li forsi hekk din um, dan huwa intervent uh, impromptu, ma ma xtaqx li nħalli uh, petizzjoni bħal din uh, bitweġiba biss jew b'intervent biss minn xi ħadd Pollak. Hela li ġdan mhuwiex punta tħassi biss għal Polonja, għal Pollakki jew kella li koġena biss l-NGOs Pollakki, jikkonċerna lil kulħadd. Il-petizzjoni għandha tinżamm miftuħa u għandna nagħmlu dak kollu li nistgħu biex naraw li flimkien mal-Kummissjoni insaħħu il-kaxxa tal-għodda għal dawn eh, li jixtiequ jkunu eh, involuti f'dan eh, f'din il-kawża. Grazzi, kollegi. E permettu li e permettu li l il-kapell ta' ta' unek, għal-minuta u nitkellem għannom tal-PPE e, jena responsabli fiħdan e, il-familja politika tijaj e, għal dan il-soġġett aħna tassew imsewda, għalbna sewda li għanna niddiskutu da, nemmen illi is-soċjetà ċivili għandha tkun libera miex ħaġa li għandha tiġi politiċizzata u għal dasan taħna napoġġaw li nżommu l-petizzjoni miftuħa u napoġġjaw fuq dan il-punt il-fatt li il-Kummissjoni Ewropea tkompli issaħħaħ l-isforzi tagħha petizzjonanta jekk joħġbok. Iva, grazzi, Sur President, Sinjuri, eh, jiena tassew napprezza l-fat li eh, kienem din ir-reazzjoni eh, ta' stant pozittiva, nemmen li dan suppostina li dan il-punt ilu suppost għajjem dan il-parlament kif għalet il-kellima ma nix iktar għadda fidejna, ma nafux fejn naqbdu natura rasna, ma l-Unjoni Ewropea hija unjoni ta' valuri eh, li il-Polonja ta' soċja ruħa maħħom. Eh, ma dan il-gvern li għanna ma jportax minn dawn il-valuri eh, fl-axar mill-axar irrit li jisma l-nifsu jappoġġa biz dawk li eżommu ehm, l-istess valuri bħaru, pero nasib li kullħat għandu jitqies bl-istess livell, fuq l-istess livell, li għax dan huwa L-unika mod kif aħna nistgħu ikonna Ewropa bilanċjata. Grazzi, kollegi. din il-petizzjoni ħat inżamm miftuħa. U il-Kummissjoni Ewropea tkompre bil-ħidma tagħha u eh, nduru lura għal dan il-punt eventwalment jekk taqblu dejjem. Dawk li għattaw din il-ġurnata eh, hawnhekk kif din l-awla eh, b'sorpriza jisimaw illi Suppost eh, kien ħajkonna naftit ħin għal pawza, eh, pero naħseb illi ħajkonna inkomplu bil-punt li mis fuq l-agenda mal-ewwel. dan il-kelma biex tissieħab eh, mana fuq il-penne. Jek joġaba. Yes. Where is, where is Um, there. Um, there he is. Next to Otavio.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 So, dear colleagues, dear members of... Uh, mela, eżis kollegi, membri tal-Parlament Ewropew, eżis kellima u eżis parteċipanti, u għatassew ta' pjaċir kbir għalija illi nil-akom għawnek għal dan ismiħ publiku dwar id-drittijiet tal-persuni b'disabilità, organizzat mill-Komitat għal petizzjonijiet. Workshop jew uh, B'dan is-suġġett issa ħad niħdrawha u fil-fatt din hija raba darba li qed ikollna skambju ta' femiet dwar eh, l-drittijiet ta' persuni b'diżabilità. Permettuli nibda bi ftit informazzjoni teknika. Smieħ għandkom issibuh eh, web streamed u l-interventi tal kelliema u l-parteċipanti ser jiġu rekordjati. Et għawnu eh, koll l-interpreti tal-lingwa tas-sinjali, lingwa internazzjonali tas-sinjali u hawn ukoll il- U nistiden u koll il-typist li ser ikun qed eh, jikteb dak kollu li jintqal biex eh, jieħu postu viċin l-screen. Sinjura Soledad eh, Gabezon Ruiz ser tkun il-president tal-ewwel panel u mbagħad is-Sinjura Rosa Estaras Farragut ħatkun qed tmexxi t tieni panel ta' smih tagħna. Nixtieq eh, nilqa fostna lis-Sur Mark Priestley, il-professur għall politika ta' disabilità u direttur xjentifiku tal-Akkademja tal-Network Akademiku tal-Esperti Ewropej għal Disabilità. Jekk jogħġbok, tista' tibda bid-diskors tiegħek. Grazzi, Sur President, u grazzi wkoll il kumitat għal din l-istadina biex inkun nista' naġġorna lil dan il kumitat Nixtieq ukoll nifraħ lil dan il kumitat għaliex issa ħadda drawa li ta' kull sena jorganizza smieħ ta' dan il-tip. Dan qed jibgħat sinjal pożittiv dwar l-importanza tas-suġġett li ħan trattaw. Ah, jina ser nkun qed naġġornakom rigward l-istudju li ppreżentajna erba snin ilu u uħud mill-progress li sar sa issa dwar l-integrazzjoni ta' dawn il-persuni b'disabilità fiħdan il-Parlament Ewropew u l-lin minn hekk u ser nkun qed nitkellem ukoll dwar il-ħidma tal-Komitat Peti kif ukoll ir-rwol ta' ġnus maquda dwar il-Konvenzjoni għad-drittijiet tal-persuni b'disabilità. Il-Komitat Peti stied ħeġġeġ li nbeda studju fl-2015 biex inkunu nistgħu nanalizzaw il-petizzjonijiet illi ġejjin miċ ċittadini eh, li jirrigwardaw xi tip ta' disabilità. Dan is-suġġett ta' disabilità huwa suġġett wiesa ħafna, jkopri diversi setturi, il-faqar, trasport, id diskriminazzjoni, l-ambjent madwarna, dinja tax-xogħol, eċċetera. Iżda aħna hawnhekk qed niffukaw fuq dawk il-kwistjonijiet ta' diżabilità illi jinteraġixxu ma' drittijiet ta' dawn l-individwi. M'għandux jaqsam perse mal kura tas-saħħa iżda iżjed dwar drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza. Dan irridu nejduħ b'mod ċar. Għalhekk meta qed nitkellmu fuq kwistjonijiet ta' disabilità, tridu żommu f'moħħkom li qed nindirizzawhom minn din il-perspettiva. Barra minn hekk, E, jinteressana nkunu nafu kif nistgħu nżidu l-integrazzjoni mhux biss fil-Kumitat Peti iżda anke madwar dan il-Parlament Ewropew u nittamaw li nixxilna naslu għal xi tip ta' progress. Naħseb li l-Kumitat Peti dejjem kellu rwol ċentrali u pożittiv f'dan ir-rigward. L-istudju oriġinali beda billi is il-kuntest li fih opera topera il-Konvenzjoni tal-ġnus maquda fuq id-drittijiet tal-persuni b'disabilità. Għalkemm il kumitat Peti rċieva ħafna petizzjonijiet dwar il-kwistjoni tad disabilità, il kumitat Peti għandu wkoll responsabilità uh, speċifika ħafna. L-Unjoni Ewropea hija parti ta' din il-Konvenzjoni tal-ġnus maquda bl-istess mod hekk kif huma l-istati membri parti l-istati membri kollha parti għal dan it-trattat internazzjonali. Wet mir responsabiltajiet ta' dawn it-trattati huwa illi namlu monitoraġġ tal-persuni b'diżabilità. Il-Kumitat Peti għandu responsabilità partikolari ħafna illi ħares dawn id-drittijiet. Iżda anka illi jipromovihom dawn id-drittijiet ukoll. Nerġaw lura għal dawn il-kwistjonijiet anka permezz ta' xi eżempi u ser nirriflettu wkoll fuq il-rakkomandazzjonijiet li ħarġu mill-istudju wkoll. Din is-slides ta' qudiemkom turikom li aħna qed noperaw f'ambjent kompless mhux ħażin ehm, l-istrateġija Ewropea ehm, ġifiri l-istrateġija Ewropea ta' disabilità, hemm politiki nazzjonali u hemm ukoll imbagħad ir-realtajiet lokali li jaffaċċjaw u li liżjed jaffettwaw lil persuni b'diżabilità. Rridu niftakru illi persuni b'diżabilità huma parti kbira tal-elettorat Ewropew ilaħqu il-25% tal-elettorat Ewropew, jiġifieri 25% ta' ċittadini tagħna għandhom xi tip ta' uh, disabilità jew uh, zvantaġġ. Wieħed mill-tweġibiet illi il, anzi fil-fatt il-deċiżjonijiet tal-Komitat Peti l-ebda waħda minnhom ma tkun legali, aħna hawnhekk mhux xi qorti, iżda ir-rwol tal-Komitat Peti huwa li kompli insisti li kompli jisħaq sabiex l awtoritajiet lokali u anka eh, Ewropej jieħdu azzjoni. Il-kwistjoni tad diżabilità hija kwistjoni ħajja ħafna, ta' hemm ħafna petizzjonijiet ta' dan it-tip li huma miftuħa. In-numru però ta' petizzjonijiet ta' diżabilità bħala parti minn numru totali ta' petizzjonijiet però huwa żgħir. Qatt ma kien iżda huwa numru żgħir. Però dawn il-petizzjonijiet għandhom eh, tifsira politika u legali importanti ħafna minħabba li hemm ċerta obbligi internazzjonali illi um, jissalvagwardjaw dawn il-persuni b'disabilità. Spiss dawn il-petizzjonijiet jirrigwardaw l-aċċessibilità, il-protezzjoni soċjali, ix-xogħol u drittijiet tax xogħol, iżda anke id-dritt illi dawn il-persuni b'disabilità jgħixu ħajjithom b'mod indipendenti. Termini ta' aċċessibilità dan eh, fil-fatt huwa qasam illi l-iktar jirrigwardaw il-petizzjonijiet għaliex pereżempju kien hemm petizzjonanti li ma kellhomx aċċess għal trasport pubbliku, għal built environment, ma kellhomx il-faċilitaw l-aċċess għal bini pubbliku, etc. Iżda hemm ukoll oqsma oħra li għalihom tista' tapplika l-liġi tal-Unjoni Ewropea permezz ta' trasport tal-pakket ta' trasport u direttivi li morru miegħu, eċetera. Il-Komitat Peti saħaq ħafna fuq rakkomandazzjonijiet fuq rakkomandazzjonijiet biex jiġi adottat il-att ta' ċessibilta Ewropew. Ninsabu fil-fazi aħarija ta' dan il-proċess issa. Nixtieq ngħid ukoll illi il-pożizzjoni li adott ta' il-Kunsill dwar dan idajjef xi ftit il-pożizzjoni li kien adotta l parlament Ewropew għaliex il-Kunsill ma semax mija fil-mija dak illi sħaqna fuq aħna bħala Parlament Ewropew xi drabi l pariri tagħna bħala Kumitat peti ma jistgħux jingħataw widen propolix il-Kunsill mm, mhux qed m'għandux daqshekk ambizzjoni daqsna. Rajna wkoll il-tisħiħ tal kondizjonijiet assoċjati mad-dinja tax-xogħol permezz tal-pilastru soċjali. Uh, eh, mont partikolari fil-qasam tal-ambjenti tax-xogħol li ġew adattati għad-diżabiltajiet tal-persuni. Rajna wkoll iżjed eh, xogħol ta' koordinazzjoni biex bekk eh, il-konċett ta' disabilta jkun eh, integrat anka fil-proċess ta' semestru Ewropew, per naħseb li iżjed jista' jsir rigward dan biex wut minn dan il-ksur jiena ta' iżjed widen permezz tal-country desks, permezz tal-fondi strutturali, etc. Tilet qasam il-protezzjoni soċjali u l-livell ta' l-standard ta' għejxin hawnhekk aħna kellna diversi petizzjonijiet li rigwardaw il-sistemi ta' sigurtà soċjali ta' diversi stati membri u nafu mill mill rajna fil-passat illi l-austerità waslet għal tnaqis, tnaqis fil-benefiċċji soċjali uh, eh, li persuni b'disabilità, però skont artiklu 28 tal-Konvenzjoni tal-ġnus Magħquda drittijiet persuni b'disabilità, dan it-tnaqqis jista' jiġi meqjus bħala ksur sistematiku tad drittijiet tal-persuni, jiġifieri għalkemm nafu illi s-sistemi ta' welfare jaqgħu taħt kompetenza esklusiva tal-Istati Membri, xorta waħda ċerta oqsma illi fihom aħna nistgħu naħdmu anke fid-dawl ta' konvenzjonijiet internazzjonali Hemm ukoll artiklu 19 tal-konvenzjoni li jisħaq fuq eh, il-lejxin indipendenti ta' dawn il-persuni b'disabilità rajna l-każijiet eh, tal-Finlandja per eżempju fejn ċerta tip ta' social housing li joffri il-possibilità li dawn il-persuni b'disabilità jgħixu b'mod indipendenti. Nasab li l kummissjoni kol għamlet xogħol siwa ħafna billi eh, tkellmet b'mod bilaterali mal-Finlandja dan kollu huwa pożittiv iżda wkoll hemm possibiltajiet illi naħdmu iżjed fuq dan il-kunċett ta' għejxin indipendenti permezz tal-koordinament tad diversi politiki. U fil-fatt anka xi membri preżenti hawnhekk ħadmu ħafna u ppubblikaw xi dokumenti wkoll fuq dan l-artiklu 19. Finalment, il-parteċipazzjoni fil-ħajja politika u pubblika. Il-Parlament ehm, ma tantx irċieva ehm, petizzjonijiet rigward dan is-suġġett iżda nafu li l-FRA um, saħaq fuq dan is-suġġett u naħseb li l-Parlament għandu rwol illi identifika dak li sar fil-elezzjonijiet passati anka tal-Unjoni Ewropea, tal-Parlament Ewropew fejn kien hemm ksur biex bekk fl-elezzjonijiet tal-2019 dan it-tip ta' ksur ma jerġax jivverifika ruħu. Anka biex eh, fl-2019 ma nirċivux petizzjonijiet assoċjati ma' ksur uh, eh, unqasa trasparenza fl-elezzjonijiet. Fi Franza, Macron qal illi il-persuni b'disabilità fi Franza ser ikunu jistaw jivvutaw, jivvutaw b'mod liberu, iżda sfortunatament dan iseħ biss, jista' jseħ biss ftit stati membri. Għalhekk dak kien Issa ħanaddu għal fil-fat kif il-konċett ta' disabilità jista' jiġi integrat mhux biss fil-Komitat Peti anke fil-Parlament Ewropew in ġenerali. Hemm diversi stati membri nibdew biex illi huma membri tal-Komitat Peti u membri ta' kumitati oħra. Allura bla ma trid b'xi mod ser jinfluenza b'mod pożittiv ix-xogħol ta' komitati oħra. Għanna ma ksibniex Eh, progress dwar il-kwistjoni tal-integrazzjoni eh, tal-sessi eh, madwar fil-attività tal-Unjoni Ewropea, però Fosma oħra kien hemm progress kbir saħansitra fil-qasam tas-sajt issemmew drittijiet tal-sajjieda b'diżabilità Meta l-Unjoni Ewropea bdiet taħdem mal unjoni Ewropea fl-2015, meta irċiviet ir-rakkomandazzjonijiet fil-fatt ta' ġnus maquda, kien hemm ċerta stimulu, eh, kien hemm ħafna membri tal-Parlament Ewropew li jibdew jinvolvew jinvolvu rwieħhom f'din l-attività, issa naħseb wasal il-waqt però illi nerġgħu niċċaqlu xi ftit li kollna eh, stimulus ġdid xistaw ikunu dawn opportunitajiet. L-opportunitajiet nistaw naħtfuhom permezz pereżempju ta' l-Att Ewropew ta' ċassibilta. Ir-ratifikazzjoni tal-Unjoni Ewropea għal protokoll biex jekk id-drittijiet tal-persuni b'disabilità ma jiġux imħarsa ikollok uh, uh, forum internazzjonali li tirrikorri għalih Hemm ukoll l-opportunità li nsaħħu l qafas li għandha l-Unjoni Ewropea biex nagħmlu monitoraġġ u promozzjoni tal-CRPD b'mod iżjed koerenti. Hemm ukoll il-progress, ir-rapport ta' progress li jmiss tal-Unjoni Ewropea lil ġuns Magħquda, dan ser jiġi ppreżentat fis-sena 2020 irridu nerġgħu nġeddu l-Istrateġija Ewropea ta' Disabilità wara s-sena 2020 u għalhekk issa għandna din l-opportunità illi din l-istrateġija l-perjodu li jmiss nagħtu għażiet importanza. U naħseb nista' nieqaf hawnhekk. Grazzi. Okay, thank you. Thank you so much. Grazzi Grazzi ħafna. Fil-fatt għanna 10 minuti dedikati għad diskussjoni. Jekk għandkom xi mistoqsijiet, xi kummenti. Judith. Grazzi ħafna u grazzi ħafna wkoll il-Mark għal dik il-ħarsa ġenerali dwar il-ħidma tal-Komitat Peti fil-kuntest tal-persuni eh, b'disabilità u dwar kif il-Parlament Ewropew jista' jimxi għal eh, fażi li jmiss rigward ir-rakkomandazzjonijiet. Propju din il-ġimgħa fir-Renju Unit wieħed mill-headlines prinċipali kien rapport mill-Komitat ta' Drittijiet tal-Bniedem tal-ġnus Magħquda dwar id-drittijiet ta' persuni b'disabilità fir-Renju Unit. Il-headline kien jgħid li wieħed minn ħames persuni uh, b'disabilità fir-Renju Unit b'xi darba jew oħra ġew eh, mitifsa id-drittijiet tagħhom jew inkella ġew affettwati permezz ta' miżuri ta' awsterità eh, mill-mod kif inbidlet il-sistema ta' sigurtà soċjali fir-Renju Unit. Dan ippenalizza b'mod drastiku, il-familji ta' daw il-persuni b'disabilità, eh, il-familji ta' persuni b'disabilità adulti jew eh, tfal. Laqtetni l-aħħar slide tiegħek Mark l nsaħħu il-qafas istituzzjonali u l-ideat illi kull ma jmur qed jisqu fuq eh, il-fatt li s-sena d ser ikollna l-elezzjonijiet Ewropea. L-elezzjonijiet Ewropej, skużawni. Hemm din l-idea illi rridu lil dal persuni b'disabilità imbeduhom mill mill mill faqar u niżguraw li jkun hemm integrazzjoni tagħhom. Maħniex ċerti li ser ikollna għat ta' ċessibilta Ewropew kif xira eh, irrid ikollna strutturi eh, għal persuni eh, b'disabilità kif suppost, però naħseb illi jekk ser inkomplu nippenalizzaw lil persuni b'mod b'disabilità l-iktar persuni illi ser jintlaqtu huma propju dawk b'disabilità dan kien punt li xtaqt nisħaq eh, eh, fuq fil-bidu tad diskussjoni tagħna. Xi kummenti oħrajn? Mark, il-kelim. Iva, fil fatt eh, fl aħħar tliet ijiem Eh, jina kont qed insegwi id-data tal-Eurostat dwar ix-xogħol, l-edukazzjoni u r riskju ta' faqar fost il-persuni b'disabilità u li qed jikkonċernani biex nuża l-lingwaġġ tal-SDGs huwa r-riskju ta' persuni b'disabilità illi jitħallew eh, jaqgħu lura fil, fil fil-periodu tal-kupru tagħna, f'dan il-periodu tal-kupru tagħna. Jiġifieri s soċjetà tibbenefika minn ċerta progress iżda dawn il-persuni b'disabilità jaqgħu lura, jibqgħu jaqgħu lura. Jiġifieri fl-austerità Iva kien hemm ċerta riski, iżda anke f'dan il-perjodu tal-kupru irridu nqisu wkoll ir-riski eżistenti. Is-sinjor Kuneva. Marta. Grazzi, għandem mistoqsija l-professur Presley. Inti eh, għate li hemm evoluzzjoni f'dawn il-kwistjonijiet għal persu fuq ma eh, kien hemm numru ta' sette membri li ħadu eh, miżuri kif ukoll azzjoni legislativa biex indirizzaw in-nuqqasa għal din kategorija ta' nies, però hemm nuqqasa dik li implementazzjoni, għal ħedu l-eżempju ċarta Brussell, eżempju sempliċi eh, li eh, naraw, miex eh, belta accessibli, u dan meta naraw li ħafna fondi, ma bidla, s-sadej ċejn, miex belta accessibli, hemm numru ta' organizzazzjonijiet lokali, nazzjonali, internazzjonali li jgħiduh dan mhux jiena qed ngħidu u anke fil-Parlament Ewropew hemm ċertu problemi xi kultant eh, ma nkunux nistgħu eh, nimxu minn posta li daqshekk faċilment taħseb eh, x'issa jsir. Okay. Maybe David Wilkins. Forsi is Sir David Wilkins jista' iwieġeb li Sinjura Kuneva. Okay, um, I would just have to back what the... Iva, fil-fat, jiena nishtiq nappoġġa dak li qalet il-kellima ta' qabli u naqbel ukoll mal-mistieden eh, tagħna illi fir-Renju Unit li jiġri huwa illi meta eh, is-sitwazzjoni tibda tirkupra Eh, li jiġri huwa li persuni b'disabilità mm, jibqgħu lura. Eh, Jina grat fil-verità li wara li dom tinfittax ħafna xogħol fir-Renju Unit ma rnexxilix għaliex kieku ma kontx insib dan ix-xogħol hawnhekk fi Brussell, però mm, xi drabi anke nħoss li fil-Parlament Ewropew eh, il-kollegi stess fil-Parlament Ewropew mhux dejjem ikunu jafu kif eh, jittrattaw persuni b'disabilità u dan jiddispjaċini ħafna li il-Parlament Ewropew eh, nafu li għandu jkun post aċċessibbli għal kulħadd, inklusiv. Xi drabi nibda nsaqsi li l-nifsi kif jistaw jimxu l-qoddim l-affarijiet meta l-istess istituzzjonijiet li suppost itejbu l-affarijiet li suppost bidlu l-affarijiet hemm stess issib ċerta problemi. I, i bueno, la... Mela, bħal peress li l-Kommissjoni Ewropea ħat t-tkellem aktar tanti da ħat tkellem issa biex forsi anki xaħat minnhom huwa ġibni l-ewwel net. Wara li smajt l-intervent ta' qabel leħe effettivament ir-rwol tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet huwa importanti fil-qasam tal-, -tal Eh, disabilità u rridu nsaħħuha rridu nsaħħu ta' ir-rwol. Imma raġuni ta' l-għalina l-fej petizzjonant ġewwa hawnhekk dana il- komitat u għal impjiegi l accessibilità l aspet soċjali u nafsa billi essenzjalment aħna għadba għanna x'namlu biex ikun hemm iżjed aċċessibilità fil u kollu biex ma jkunx hemm Eh, ostakli. U naħseb li du nitkellmu iktar fuq din il-ħaġa anki um, persuni mhux biss b'taħriġ imma wkoll b'ċertu eh, diżabilità li kien iktar faċli li jom biex ngħid hekk eh, illi setgħu jiġu hawnhekk quddiem il-kumitat ġew imma ma ninsewx li hemm persuni illi għandhom xi tip ta' diżabilità illi ħafna iktar tillimita il-kapaċità tagħhom illi joġezzjonaw li jiġu qoddimna u qegħdin ukoll jiffaċċjaw problemi kbar. Anke per eżempju tfal, tfal, mod ġenerali, hemm bżonn li dawn ukoll jingħataw widen importanti wkoll biex l tfal intuhom leħen u speċjalment it-tfal bċertu diżabilitajiet. U dan importanti wkoll għaliex hemm bżonn li jkunu jistgħu jirkorru l lajna tal-liġi. Importanti wkoll għalhekk li nużaw iżjed ehm, l-internet iktar aċċess għal eh, għall-internet u eh, aċċess online anke għal nies li ma naqsin bid-daw, l nies li għandhom ċertu dizabilitajiet u ma xinu ma daw dizabilitajiet forsi l-internet u koll jistajjen, un bat ħagġoħra fuq. Ah, il-qafas, għanna qafas Ewropew, il-qafas nazjonali, għanna qasfa differenti illi jimplikaw drittijiet differenti jew aħjar kif jiġu eżerċitati drittijiet ta' daw il-persuni. U bżonn ukoll nikkoordinaw dan kollu kif x'qed nipprova ngħid ħana ti eżempju bħalissa qegħdin nitkellmu dwar il-karta tal eh, diżabilità karta li tippermetti lin nies diżabilità illi ikunu jistgħu eh, jiċċaqalqu fejridu fl-Unjoni Ewropea imma it-tir x'inhu? It-tir fl-aħħar mill u li ma jkunx hemm diskriminazzjoni. Imma jekk ma jkollniex kriterji minimi ta' armonizzazzjoni ta' x'inhi meqjusa bħala diżabilità mhux ħadħol f'affarijiet ekonomiċi qed ngħid illi dun nsibu qbil minnaħa din hija dak li kunsill qed jgħid sew raġuni għalfejn ma nipproċedux imma Jekk għandna nibqgħu nitkellmu fuq l-affarijiet ekonomiċi, l-aspetti ekonomiċi, ma naslu mkien hemm bżonn illi jkun hemm pass qabel illi ikun hemm l-istess kriterju ta' x'inhuwa disabilità fl-Ewropa kollha kemmi. Fi Spanja pereżempju jekk ikollna leġiżlazzjoni fejn ikollok persuna illi tiġi meqisa bħala li għandha ċertu diżabilità viża fi ċertu kriterju u jkollha kard din ikollha kard u anki jekk tmur f'pajjiż fejn dik id-diżabilità mhix meqjusa bħala tal. Il-fatt li għandha dik il-kard ikollu id-dritt f'dak il-pajjiż li ġi maqjus b'diżabilità u għalhekk qed ngħid li hemm bżonn illi navanzaw fl-imkien hemm ħafna ostakli u reżistenza imma naħseb illi fil-qafas ta' Ewropew jirna xilna nimxu fl-imkien. Speċjalment jekk nqisu l-affarijiet bl-istess mod fil-pajjiżi kollha. Naħseb li hemm bżonn ta' pass qabel ma nidħlu fil-kwistjoni tal-liġi illi hija l-armonizzazzjoni tal-kriterji ta' xinu meqjus bħala persuna b'diżabilità fil-pajjiżi Ewropej illum il-ġurnata l unjoni Ewropea qatt m'għandniex definizzjoni unika. Għandna fil- UN u nalla imma hawnhekk m'għandniex hawnx differenzi bejn l-istati membri għalhekk hemm bżonn hemm bżonn din id-definizzjoni unika u għalfejn għandna nopponuha għaliex Fl-aħħar mill-aħħar id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità huma importanti u rrid ikollna diskussjoni biex għall-inqas nistabbilixxu ċertu kriterji biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni bejn l-istati membri ta' persuni li f'pajjiż tiġi meqjusa bħala persuna b'diżabilità u foħra wkoll. Imbagħad, importanti li tkellmu fuq dal kriterji komuni u ħaġa bżonn juża din. U naraw x'ostakli jeżistu għal dan id-dialogu. Ma nafx hekk hawn xi mistoqsija jew xi punti ieħor li tixtiequ tagħmlu. Mela ħaddi l-kelma l-Kummissjoni li tixtieq titkellem. Okay, thank you. Thank you very much uh, for um... Grazzi ħafna għal dawn il-prezentazzjonijiet tant interessanti u mistoqsijiet u koll u dibattitu li għat ikollna hawnhekk illum il fat li qegħdin diskutu din il-kwistjoni nħoss illi tassew ħatejna navvanzaw fil-preparament infurzaw u rinforzaw tal-politika ta' dażabilità fuq il tal Ewropea semmew ħafna affarijiet. Da xogħol seħ taħt il-kappa tal-Istrateġija tad-Diżabilità Ewropea u qegħdin nibdew l-evalwazzjoni ta' din l-istrateġija issa. Qabel ma kunu nistgħu nagħmlu pazzi oħra naraw x'sar, x'għad baqa' x'isir, x'kienu s-suċċessi u x'irid jissaħħaħ. Bil-azzjoni mal-karti ta' disabilità aħna għadin nevalwaw din għadin nevalwaw ukoll il-proġetti pilota li ġew implementati b'suċċess ċertu stati membri u dak illi hemm bżonn jiġi implementat madwar l-Ewropa kollha qatt Dwar ir-rabta mal-evalwazzjoni ta' disabilità, il-President qalet u anki l-intervent smajna din hija kwistjoni li taqa' ta' kompetenza nazzjonali, imma dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu fuq livell ta' Kummissjoni Ewropea huwa proprju illi nappoġġaw lill istati Membri għamlu dan ix xogħol tal-mod li jkun kompatibbli ma' konvenzjoni ħafna Stati Membri fil-fatt irċivew rakkomandazzjonijiet li jgħidulhom milli l mudew li jużawha wieħed mediku ħafna hemm bżonn ta' approċċ iktar iffokat fuq id-drittijiet tal-bniedem u permezz ta' ċertu programmi tagħna, programmi finanzjarji qegħdin nibdlu dina qegħdin ngħinu din il-bidla biex ikun approċċ iktar iffokat fuq id-drittijiet tal-bniedem u ma nidħlux fi kwistjonijiet sensittivi relatati ma' sussidjarjetà, eċċetera. Nasa tkun ħaġa tajba li kollna approċċ allinjat mal-konvenzjoni biex nagħmlu dan kollu. Mbagħad fuq lata aċċessibilità aħna qegħdin niffinalizzaw it-trilogi kif għadd u hemm bżonn illi ikun hemm impenn qawwi mill-istituzzjonijiet kollha sabiex inkunu nistgħu nilħu qbil sal-ħar tas-sena. Issa kemm fuq il-parteċipazzjoni politika li semmit ukoll fid-dettall. U nixtieq nirreferi wkoll rakkomandazzjoni li saret preparamenti elezzjonijiet li jmiss, elezzjonijiet ta' Parlament Ewropej fejn l-ewwel darba referenza għal persuni b'diżabilitajiet u fix-xogħol li qegħdin nagħmlu sabiex ikun hemm skambju tal-aqwa prassi. U niċċaraw x'inhu l problemi eċċetera. Bekk ikollna rwol importanti. L-arfin li għanna l-lum fuq situazzjoni ta' persuni b'dizabilitajiet ma setawx isiru mingħajr xol statistiku permezz tal-Eurostat aħna llum nistaw nikonfermaw li jeżisti dan il-vojt, il-vojt li inżammet matul il-krizi u għalek sa ċertu punt hemm bżonn insaħħu x xogħol sabiex nagħlqu dan id-distakk U matul is-snin ta' kriżi naraw illi il-voj tal-inqas ma kibirx u dana jgħid xi ħaġa dwar protezzjoni soċjali fl-Ewropa u jgħinna wkoll biex inkomplu nimmonitoraw sitwazzjoni ta' persuni b'diżabilità ma taraġġ u lajnuna fil-mainstreaming fejn fil-prinċipju m'għandniex biss il-persuni b'diżabilitajiet imma għandna wkoll politika mainstream ta' diżabilità dak għandu x'jaqsam ma' aċċess għal housing, għall impjiegi għal servizzi essenzjali, etc. Dan kollu jrid isir flimkien fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell reġjonali u lokali u rridu nkomplu naħdmu fuq dan fl-aħħar net permettu li nsemmi illi il-vantaġġ tal-mainstreaming meta il-Kummissjoni konkludiet il-mainstreaming fuq in-nies b'diżabilità tal-2010 deċiżjoni anzi l-annes għad deċiżjoni tal-Kunsil kellha erba' atti legali li kienu jurrew il-kompetenzi ta' l-Unjoni Ewropea ta' konvenzjoni fil rapporta ta' progress illi kellna fuq l-istrateġija Ewropea u rrit riżultati nkisbu sentejn ilu, aħna identifikajna madwar 130 att legali li kellu um, dispożizzjonijiet relatati ma' disabilità ġifri hemm bżonn inżommu dan il-momentum u naċċertaw illi dawn huma implementati u użati b'mod tajjeb nittama li rnexxi li nindirizza il-punti ewlenili li semmew fil-preżentazzjonijiet l-oħra. Grazzi, issa nibdew bl-ewwel panel għaliex L-ewwel panel, il-kapaċità legali tal-persuni b'diżabilità u dritti li jivvotaw l-ewwel panelist huwa Johannes Dimitria Papoulos l-Aġenzija tad Drittijiet Fundamentali, il-kap tal-ugwaljanza u drittijiet taċ ċittadini Grazzi President, Sinjuri, u ta' pjaċi kbira li hija li qiegħed hawnhekk illum maħanżon fil-qosor kemm jista' jkun u nsemmi ftit mill-sfidi u ostakli illi għadhom jiffaċċaw in-nies eh, b'diżabilità fil-ħajja politika u pubblika fid-dawl ukoll tal-elezzjonijiet Ewropej tas-sena d-dieħla ġifieri li jivvotaw, jipparteċipaw fil-partiti politiċi, jitilgħu wkoll fl elezzjonijiet isegwu l-aħbarijiet fil-mezzi tax-xandiri, ġifieri kollu minn dak li tfisser li tkun ċittadin Ewropew id-dritt tal-partiċipazzjoni politika għax ħaġa wisa ħafna msen qed nidħol f'dettal fuq l-obbligi dettaljati tal-partiti tal-istat skont artiklu 29 imma l-importanti li dan l artiklu 29 ġifiri jimpjoni kemm obbligi negattivi bħal pereżempju li ma tamilx limiti, ma tamilx ostakli fuq id dritt tal-vot, kif ukoll ċertu obbligi pożittivi bħal pereżempju id-dritt illi tagħti akkomodazzjoni raġonevoli sabiex em, teleb ċertu svantaġġi illi jiffaċċjaw b'mod de nies b'diżabilità u aħna dana l-idea tagħna wkoll qegħdin nagħtu l-evidenza tagħhom b'data illi inkisbet u naraw li fl-2014 b'kooperazzjoni mill-qbib ma' Kummissjoni Ewropea konna ħriġna b'rapport fuq is-sitwazzjoni li titratta l-parteċipazzjoni politika nkunu qegħdin nirrepetu dan l-eżerċizzju għall-elezzjonijiet Ewropej li ġejjin. Wieħed mill-elementi ewlenin tax-xogħol li sibnawa li persuni b'diżabilità huma interessati iva fil-politika, fil-ħajja politika. Issa kemm dan fil-fatt jidher fil-entitajiet eletti dik storja oħra, imma ippermettu li nsemmi daqsxejn kemtejn ta' twissija dana il-data ġejja mill-Quality of Life Survey u għanna stampa pjuttost pozittiva żejjed tas-sitwazzjoni għax ma tinkludix il dawk illi għandhom diżabilitajiet illi mhumiex ma jistawx jipparteċipaw f'starix dan it-tip bħal pereżempju nies diżabilitajiet intellettwali u psikosoċjali jew inkella nies li jinstabu eh, mal-infistituzzjonijiet. Mela, N-nis f'diżabilità interessati fil-politika kemm ikunu membri ta' partiti politiċi varjaw skont tradizzjonijiet politiċi differenti ta' stati membri fil-kuntest soċjali u iktar importanti kif qed qabel in-nuqqas ta' data komparabbli u affidabbli fuq dan iċ-ċifi tistgħu tarawhom minn hawnhekk u tistgħu taraw ukoll il-differenzi pereżempju fis-Slovakkja u ehm, fl-Irlanda hemm differenza bejn n-nies b'diżabilità u dawk mingħajr. U għandek ukoll distak importanti f'ċertu każijiet persuni b'diżabilità jinkludu wkoll dawk in-nies kollha li jipparteċipaw f'elezzjonijiet milli persuni mingħajr diżabilità. U allora li huma dawn l-ostakli. Per eżempju, jena naraw daqsxejn. Il-kapacità legali mela l-ostakli legali amministrattivi huma eh, bidritt tal-vot, persuni problemi mentali u dina ir-rabta diretta bejn il-kapaċità legali u dritt tal-vot applika mhux biss għad dritt tal-vot imma wkoll għad dritt li wieħed ikun elett. Imma Ommi per eżempju ntalbet su tlattini solar kienet edha f'siġu tar-roti għax ma setax tivvota fil- Eh, isfel, għallu la pulizija jista jitellaħħa, jarfaħħa u jitellaħħa sa darba ċertament mux moddin jitus sawa kif wieħed jaqdi id-dover politiku tiegħu. Daw il-limitazzjoni jeżistu kullum kien u hemm ukoll nuqqas ta' ta' ħriġ ta' kuxjenza u komx għad titkellem biss fuq l-uffiċjali n-nies li jkun hemm fil-posta l-elezzjoni imma partiti politiċi, autoritajiet pubbliċi il-mezzi ta' xandi li mhumiex konxi ta' kif għandhom il-messagġi tagħhom jagħmluhom aċċessibbli għan nies b'diżabilità. Ir-raba' qasam hija parteċipazzjoni niftakar hawnhekk dwar diskussjoni illi kellna wkoll fuq il-parteċipazzjoni importanza tal-soċjetà ċivili Importanti illi nitkellmu fuq l-involviment, l-involviment ta' DPOs, ta' organizzazzjonijiet illi rappresentawhom ukoll fil-proċess politiku nnifsu u dana kollu huwa parti integrali mid-dritt tal-parteċipazzjoni. ħaġa illi rajnija fir-riċerka hija nuqqas ta' ġbir ta' data b'mod sistematiku, persuni b'diżabilità, is-soċjetà ċivili, da kollu għandhom rwol importanti billi jafżaw l-istituzzjoni ta' drittijiet tal-bniedem jagħtu l-evidenza wkoll fuq l-inabilità li persuni b'diżabilità jipparteċipaw fi partiti politiċi. Issa, fuq il-leġizlazzjoni u stati membri dan qasam pjuttost fluidu għaliex il-leġizlazzjoni donna qed tinbidel imma ma ġenerali nista' naraw li wieħed u 21 stat membru għandu ċertu limitazzjonijiet fuq dritt li jivvotaw jew li eh, jikkontestaw l-elezzjonijiet. Id-demokrazija hija tassu tal-Unjoni Ewropea għalhekk naħseb li ta' min jara sew din is-sitwazzjoni x'inhiex nistgħu nagħmlu fil-qosor. L-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali suġġeriet li L-affarijiet jistgħu jitjibu kif nistgħu nagħmlu dan f'erba' qosma partikolari l-ewwel daw jikkorrispondu mal- l li semmejna qabel li nmendaw il-leġislazzjoni ntejbu l-aċċessibilità u nistennew dispożizzjoni il-ġodda l kummissjoni l-Unjoni Ewropea qegħdin iħejju biex naraw kemm tassew itejbu sitwazzjoni nżidu l-awareness u naraw kif nistgħu jaħdmu flimkien organizzazzjonijiet. Issa, Hemm xi affarijiet li l-fra qiegħda hemm xi mistaqsijiet li l-fra qed tagħmel partiti politiċi fid-dawl tal-elezzjoni tal-2019 mela hemm il-proċess elettorali informazzjoni huma aċċessibbli għal persuni b'diżabilità ikkonsidraw li għandhom ikunu aċċessibbli l-kampanji li qegħdin eħejju aħna ħankunu qegħdin naġġornaw il-xogħol tagħna fuq is-sitwazzjoni fil-istati membri differenti u nissuġġerixxu li intom fidmitkom għal partiti politiċi tagħkom tużaw din id-data u l-infografika għandna rapport fuq dritt tal parteċipazzjoni politika bl ingliż u sommarju mbagħad bil-lingwi kollha u għandna website ukoll dedikata fejn tistgħu issibu informazzjoni aġġornata fis-sitwazzjoni tal-Istati Membri kollha għanna għatta infografika li tistaw tużaw disponibli fil-lingwi Ewropej kollha li jistaw jintużaw ukoll mill partiti politiċi illi juru kemm hemm bżonn illi naħdmu flimkien ma' nies b'diżabilità qabel anki l-elezzjonijiet Ewropej. Grazzi ħafna ta' attenzjoni. Thank you very much now. Grazzi ħafna. Ha. Dina il-prezentazzjoni hija mod kif nistgħu nappoġġaw in-nies u id-deċiżjonijiet politiċi tagħhom il-frat kelmet dwar persuni b'diżabilità li jixtiequ iżda ma jistgħux jeżerċitaw id-dritt tal-vot u bekk dan jillimitar jillimitom. Um, Qabel ma tiġi fermata il-konvenzjoni mill-Istati membri jridu naħdu in konsiderazzjoni dal fejn partiklu 12 propju għanna miktub illi li persuna jkolla diżabilità dina mi ġustifikazzjoni illi jiġi miċħut lila id-dritt eh, ta' demokrazija. irrid ikollhom kapaċità legali sħiħa persuni b'diżabilità ġa importanti. Apparti minn hekk, minn għandna wkoll leġislazzjoni differenti minn pajjiż għal ieħor u l leġislazzjoni Ewropea li hija limitattiva ħafna fir-rigward għandhom sitwazzjoni fejn Illum il-ġurnata l-konvenzjoni ma ma għada ma kienieċ għattajn bizzejet, din ifisser li inti li kollok din għal-ħarsin legali ma jfissirx li inti jiet tissostitwixxi l-individu, aħna irridu napoġġar deċiżjonijiet tiegħu. Dan huwa eżempju ta' kif permezz ta' fondazzjoni f'reġjun partikolari fi Spanja, per eżempju, f'Andalusija, għadin nippruvaw natu dan il-wol għadin nappoġġaw id-deċiżjonijiet tal-persuni b'diżabilità bil-prinċipju primordjali bażiku illi nippermettu dejjem l-awtonomija tal-persuna b'diżabilità u dan illi ħajkun qed jgħidilna issa li ħatkun qed tgħidilna issa fuqha is sinjura Grazia Fernandez Mujolija, membru ta' dina il-Fondazzjoni ta' Almerija ta' ħarsin. Grazzi ħafna. Wara nofsinhar tajjeb li kulħadd l-ewwel nett nixtieq nirringrazzjakom tal-istadina biex nipparteċipa f'dan il kumitat u ngħidilkom dwar L-attivitajiet tal-fondazzjoni permettu l-introduzzjoni żgħira l-ewwel tħalli dikom daqsxejn huma il-karatteristiċi soċjo-demografiċi tal-Merija provinċja tagħna għandna. Għandna f'Andalusija, parti minn Andalusija għandna popolazzjoni ta' seba mit elf eh, ċittadin. Però gbirna malajr u għanna għat ta' municipi u il-percentaċ importanti ta' migranti. Fil-fatt għanna rappresentant ta' 159 pajjiż. Kultura interessanti ħafna li nħdu għan konsiderazzjoni f'kull eh, qasam tal-politika tagħna u anki d-diżabilità fil-fatt f'Andalusija għandna 604,000 eh, ruħ b'dizabilità. Il-fondazzjoni tagħna huma parti mill-patronat ġifiri. Aħna naċċertaw il- l-ugwaljanza u dawn huma fondazzjonijiet ta' natura mħalta pubblika u privata u dejjem għandek persuna ġuridika li lesta li tħares il dawk in-nies illi tiġi modifikata kapacità tagħha persuna li tkun qrib ta' ċittadini tan-nies li għandhom bżonn tal-għajnuna tagħha. Mela, Da, aħna irridu li jkollna ugwaljanza fuq livell politika, fuq livell soċjali, residenza privata, servizz ġeratriku. Um, il-fondazzjoni ta' Almerija, nies b'Diżabilità eccetera. U fil-qafas eh, legali huwa wiesa ħafna imma kifat aħna li żjed li nisħu fuq il-liġi liċenti li kellna f'Andaluzija tal-2016 ta' Diċembru ta' Servizzi Soċjali f'Andaluzija fejn qegħdin irrikonoxxu direttijiet suġġettivi tal-persuna li jkollhom eh, Is-servizzi soċjali li teħtieġ fil-liġi importanti ħafna li s fil-liġi ta' provati l erba tal-2017 Drittijiet ta' persuni b'dizabilità f'Andalusija li attualment qiegħda tiżviluppa sa f'dawn l-aħħar xhur ukoll li ġiju f'dana il nigwida protokolli ta' u azzjonijiet ta' Andalusija modelli tal-aqwa prassi biex natu għajnuna ta' kwalità li persuni b'dizabilità sabiex ikunu indipendenti kemm jistaw fil-kull aspett meħtieġ. U fil-Parlament Andaluzija kien hemm ukoll l-approvazzjoni ta' tielet pjan persuni b'dizabilità u t-tieni pjan għan-nisa b'dizabilità. Mod aktar konkret. U il-fondazzjoni kifat twafqet fl-2007 bħala organizzazzjoni ta' minajr eh, ta' natura non-profit. U t-tir kien illi tħares il-persuni adulti li għandhom ċertu disabilità parzjali u totali u illi huma abbandonati anke minn nies u l-familjali suppost jedu ħsibhom U l-idea hi li natinata l-appoġġ eh, neċessarju biex jikollom ħajja ta' kwalità. L-idea hi illi il-fondazzjoni tgħin il persuni b'diżabilità anki il-familji tagħha perspettiva legali u toffri ehm, approċċ integrat komprensiv għabbażi il-kwalitajiet tal-ġustizzja, rispett, kwalità, um, inklużjoni, trasparenza. Di fondazzjoni tagħmel xogħol kbir. Fil-maġġor parti l-ħaddiema tagħhom huma social workers. U nies li jaħdmu fil-qasam amministrattiv għandna ħaddiema waħda insomma isma' hekk imbatem hemm oqsma differenti u interkonnessi għal il-qasam amministrattiv u ekonomiku, l-qasam soċjali u għalhekk għandna tim multiprofessjonali, multidisciplinarju li jaħdem b'mod integrat. Għabbażi tal-modell li kun ġi deċis minn qabel, għax ikollna pjan illi infasluħa s-sena li ġejja aħna kull darba. Issa nixtieq ngħid illi hemm pjan kif kifat mela protokoll stabbilit hemm linji gwida sabiex ikun hemm dina l-intervenzjoni wkoll fuq livell uh, ta' Andalusija. Biha pereżempju kien hemm kien hemm ċertu sentenzi illi jirreferu għal kapaċità tal-vot. Illi inti meta ikollok azzjoni kurattiva biex nejtek il dak li jkun qed ta' anki sabiex ikun jista' jivvota sabiex terġa' tih eh, din il-kapaċità fil-inkapaċità. U f'ċertu każijiet ikun hemm inti talba tkun ta' irrikapacitazzjoni. Is palissana 111 nista um, ta' gwardjani, nis ta' caregivers, ħafna nis il qegħdin jaħdmu um, ma' din il-fondazzjoni u li jintalab fuq livell ġudizzjarju huwa skont l-speċjalisti u kolli uħorġu rapporti 95% ta' talbiet tkun illi ma tibqax illi jkunu kapaċi jaffaċċaw dina l-dizabilità, jelbu d-dizabilità. Issa, għandek u koll dissa persuni li huma immigranti li ġejjin minn pajjiżi differenti fost dawk in-nies b'diżabilità parti minn fondazzjoni u xi jagħmlu n-nies allura f'din il-fondazzjoni. Fil-qasam soċjali li jagħmlu għal li ġala darba jaraw xem bżon, jagħmlu pjanijiet li għandu bżon kull persuna sabiex jingħataw attenzjoni individwali bittir illi mbagħad jittieħdu deċiżjonijiet li jintegraw dak kollu li jista' jkollhom bżonn in-nies u li jagħtu l-ikbar joffru l-ikbar awtonomija possibbli id-jaċċertaw per eżempju l-affarijiet li għandhom xieqsmu mal-pensjonijiet, l-applikazzjonijiet eh, għall-għajnuna ehm, li jitolbu per eżempju akkomodazzjoni f'kollaborazzjoni ma' servizzi esterni ma' servizzi soċjali da kollu li hemm bżonn approċċ integrat fil-qasam legali u koll għandek difiża id-drittijiet li nataw lil persuni affettwati. Interventi anke fil-proċedimenti tal ġurisdizzjoni individwali, eccetera jew per eżempju protezzjoni l ħarsien tal-patrimonju propju tal-assi. Dana kollu dejjem isir jitfit mal-persuni b'diżabilità u dejjem jieħdu konsiderazzjoni s-sitwazzjoni tagħhom. Aħna ovvjament għandna sfidi x'nelbu għad baqalna x'namlu sabiex inkunu nistgħu niddefendu drittijiet tal-persuni b'diżabilità. Għandek pereżempju dritt għal vot n-nies iridu jivvotaw eh, u jafu lil min iridu jivvotaw. Iżda tem bosta bosta ostakli f'dan il-qasam. Issa jan tamaw però illi dan ikun jista eh, nelbuħ illum qabel għada. Anke fuq livell Ewropew però naraw illi hemm problemi. Kiku kellna xi tip ta' netwerk Ewropew pereżempju ta' fondazzjonijiet ta' dan it-tip ikollna ħafna iktar informazzjoni, skambju tal-aqwa prassi, nkunu nistgħu naħdmu flimkien u naħdmu aħjar. Aħna f'Andaluzija tbaqanna l-isfida kbira li nizvolġu dana l-approċ ta' nis b'dizabilità u ta' nisa b'dizabilità kifat, però issa naħseb għad baqa ħafna xi sir iżda bħala Forza Ewropea u flimkien jena xie nagħat. Muy bien, ila de de las speaking. Tajja pues u l-aħħar kelli jamawa. Sinjura Jirot, u eh, persuna oħra minn eh, Inclusion Europe. Eh, iva jena Isur Afranija u oh, jena rappresentant ta' Inclusion Europe l għonet nishti nibda billi nir-ingrazzja l-Komitat Peti tal-istedinna biex n-intervjenu l-lum Unek għan nitkelmu dwar iċ-ċaħda tal-kapacità legali kif ukoll kif dan jaffettwa id dritti ta' ċittadini mingħajr ma nirrepeti ħafna mill-intqal qabel. Ma wkoll fuq il-ħtieġa ta' iktar aċċessibilità biex niżguraw iktar id-dritt tal vota Dawn iż-żewġ kwistjonijiet qed qajmu min-naħa tal-Kumitat CRPD fil-osservazzjonijiet li huwa għamel għall-implementazzjoni ta' artiklu 29 Mena, nitkelmu fuq id-dritt tal-vot. Nies b'diżabilità intellettwali jistgħu jieħdu sem f'elezzjonijiet bħal oħrajn. Dawn it-tip ta' nies b'diżabilità intellettwali eh, ma nasibx li għamel sens li eh, jitolbu xaħat jivvota li jom jena per eżempju, ma ġejċ imħalli nivvota eh, f'dan aħħar elezzjonijiet li ma kienx hemm gwardjan legali, però fl-2014 kont eh, intitolat nivvota, allura kont konfus eh, l-amministrazzjoni Belġjana għalt li jisma' inti intfajt taħt tutela legali wara l-2014 għaliex ma ma stajċ nimmanġija flus sewa U allura ma nistax nifhem jiena, għaliex ma nistax nimmaneġa sew il-flus tijaj, ma nistax nifvota fismi. Wara din l-esperjenza li għadna kif smajna minn ixti eh, ngħid dak eh, xqal sur roċ fl-aħħar parlament eh, tal-persuni b'disabilita, xirġri kiku kulħadd ġi jieġi sottomessa għal test eh, biex jivvota u għanajdu eh, l-kol ta' testu għal din il-diskussjoni u għot minnkom eh, kontum ħallijat U liħut minnkom ma tistawx tivvotaw pero għela li jiex ma tkomx tala legali, jgħidu li naqra situazzjoni skomda jisibu rwiħkom fija u taċċettaw jiex din situazzjoni. Nemmen li din hija diskriminazzjoni ċara. L-eks komissarju tal-Konsil tal-Europa, l-Komissarju tal Drittijiet tal-Bniedem, għal maċar li aħna ma nittestjawx il-kapacitajiet tan-nies mingħajr eh, disabilità għaliex kieku eh, nkunu diskriminaw b'mod ċara. Allura, meta nitkun fuq il-kontenut ta' tal-test, m'għandniex il-kontenut innifsu, eh, ma naraw dejjem <laughs> il-verdett u arbitrarju. Eh, hawnhekk ħanittikom eżempju, wieħed mill wieħed minn dawk li għajjem kuxjenza l-advocates fir-Rumenja jaġġiet ġit prezentata b'kas, per eżempju, eh, biex tara naqra jiex ehm, jek tisax t-zewċ, eh, ġit mistoqsija eh, xinija l-imħabba, ma nafx jena, memxejn razzjonali ġvera f'dan, allura rridu naraw riskju ta' influenza il Pista tal-fat li wieħed jieħu deċiżjoni naħseb eh, fuq hekk eh, irridu nibbażaw riħna, però min jista' verament jgħid li f'xi stadju ieħor eh, ma ġiex influenzat jew inkella li fl-aħħar mill-aħħar l-elezzjonijiet U l-kampanja elettorali mumiex dwar li wieħed jipprova jikkonvinċi n-nies perswadihom mod jew ieħor. Nixtieq insemmi problema oħra m'għandniex stima Ewropea tal-deprivazzjoni ta' dan id-dritt imma nafu li fil-Ġermanja tmenna l-fruħ huma imċaħda minn dan id-dritt tal-vot. Is-sena li għaddiet eh, fl-elezzjonijiet eh, għal ħatra tal Prim Ministru ġew mċaħda l-vot eh, u l-Kummissjoni għal volja rat fi Spanja bejn 2013-2016 kien hemm żieda ta' 20,000 ruħ li ma setawx jivotaw 20,000 iktar. Mish mish ċajta, nishtiq ukoll nisħaq fuq il-fatt li jekk qed nitkellmu dwar id-dritt tal-vot illum Ejja, ma ninsewx ukoll dritt ieħor importanti, ġifieri dritt li wieħed ikkandida għarruħu għall-elezzjonijiet. Ovvjament kontent li naraw li fi Franza hemm 350,000 ruħ li ma setawx jivotaw għaliex kienu taħt tal legali sa' jkun jistaw jivvotaw, pero għadhom għatem fil-qorti elettorali li tgħid li kolla li għadin taħt din it-tutela ma jistawx jikkanditaw Nishtiq Nixtieq ngħid ukoll li punti ħor importanti huwa il-fatt illi ċ-ċaħda ta' eh, dejna tawa eh, tistaw u kol tuqafom milli jħorqu l-assoċjazzjoni tagħhom u tgħid isma l-assoċjazzjoni tagħhom ma jkollix eh, titlu legali jena li għax nafu li meta mbagħad jiġu biex jiftħu pereżempju kont fil-bank ma jiġux imħollija. Ridu naraw li din is-sitwazzjoni ma tkomplix rridu naraw li nwaqfu eh, il fat li dawn in-nies ma jkunux jistgħu jipparteċipaw għannum tagħhom jew nkella bħala parti eh, minn eh, entità f'elezzjonijiet. Kif rajna fir-rapport persuni b'disabilità ma tassew involuti u ma tassew interessati fil-ħajja politika, però minkejja dan kollu qed inċaħdulhom dan id-dritt din ix-xewqa li huma jieħdu sem. Minkejja il rajna eżempji tajba Per eżempju, Robert Martin, illi huwa membru tal-Komitat COPD, illi prova illi għandu l-abilità illi mandat fideħ jemmerġja l-evaluazzjoni ta' l-implementazzjoni ta' COPD bosta stati membri. Mod ġenerali, Inclusion Europe u il-membri tagħna huma tassew valuti fis-sem ta' nies li għandhom disabilità intellettwali ħafna minnhom eh, fil-fatt qed jieħdu sehem bħala membri fuq il bord issa nixtiequ nifokaw ftit fuq l-aċċessibilità tal-elezzjonijiet. Issa ħankellimkom fuq il-possibilità fuq disponibilità ta' informazzjoni importanti li n-nies eh, jifma eżattament eh, xieġu fl-elezzjonijiet. Naħseb li Iva l-messagġ wasal eh, meta nozzjoni, pero nixtieq ngħid li l sebra ta' informazzjoni mhijiex biss fuq eh, il fat li n-nies biżabilità jifmu, le din tista' fetwa lil kull waħda minna hawnhekk. Eh, il-fatt li nħarġu nfusna li talmu l-lingwi għajem kuxjenza dwar dan, għandi bosta messagġi l għanet li għandi konna informazzjoni accessibli dwar kif nivotaw min jiprezenta ruħu għall-elezzjonijiet, t-tien il-fat li rridu naraw naqra minn rridu għall-elezzjonijiet jekkux il-partiti li jridu n-nies eh, jivotaw għal-jom għandhom jaraw illi l-informazzjoni tista tkun aċċessabbla kulħadd. Dawn l-istess eh, partijiet politiċi għandhom joħolqu lok għall-laqat eh, fejn jisimawna, anke l-parlament irid jara li dan ikun il-każ, nemmen illi ikun hemm ingaġġ dirett magħna mhux biss ma' rappreżentanti tagħna, u li aħna nkunu involuti fuq kwistjonijiet oħra, kwistjonijiet soċjali, ambientali, mhux biss dawk ta' diżabilità, il-proċeduri tal-vot għandhom jiġu spjegati li għandna il-postijiet tal-vot rridu jkunu disponibbli għalina u rridu jkun hemm majnuna biex aħna kunu nistaw eh, nivutaw u jkun informazzjoni kollha u nkunu nafu biżejjed bil-qudiem eh, fejn huma l-postijiet tal-vot u kif naslu hemmhekk. Ġet li biċċa fl-2014 mort biex nivvota għall-elezzjonijiet hawnhekk fi Brussell. Prezentajt eh, il-karta l-identità u natajt karta u ħatmu għalli xerret namel l-informazzjoni ma kienet eh, faċli xejn biex wieħed eh, jara ma kien hemm aċċessibilità ta' xejn rid tinħalli il-wheelchair barra il-kabina tal-vot u qatt eh, ma qalli kif għandi nivvota li ħajkolli nuża computer, eċetera. Wara smajna dak il-qal Sofja, ngħid da mhux każ iżolat bdejna mill-ewwel diskussjonijiet dwar kif norganizzaw l-elezzjonijiet eh, f'konsultazzjoni ma' l-uffiċċji elettorali flimkien ma' nies eh, ma, ma rappresentanti ta' nis biex naraw li dawn tal-axħar ikunu mnisla fir reġistru eh, elettorali. Kien hemm ukoll taħriġ tan nies billi huma affiljati mal partiti politiċi u oħrajn involuti fil-proċess elettorali biex ikunu jafu kif jindirizzaw situazzjonijiet bħal dawn joffru informazzjoni l persuni b'disabilità. Rridu naraw illi biex nikonkludi ikun hemm rwol attiv offrut il kulħadd u naraw illi l-elezzjoni ta' Ewropew kunu moment tajjeb biex kull ċittadin Ewropew ikun parti mill-futur tal-Ewropa u tal-fatt illi kulħadd għandu vuċi valida f'din id-diskussjoni fil-kostruzzjoni tal-ġejjeni tal-Ewropa. Ma nafx jekk hemm eh, mistoqsijiet eh, skużani, qed narak xer bandiera però ma nistax nara ismek eżattament minn hawnhekk. Sinjura Wart jekk eh, interpreta qabel tajjeb. Grazzi li kellima tal-li huma preżenti Fasna, minn xċerta li għandi mistoqsija, pero nishtiq eh, nejt li hemm ħafna situazzjonijiet fejn id-demokrazija id hemmhekk imma n-nies huma skrużi mill-proċess. Qabel ma sirt politika ntawnek kont qed naħdem f'komunità żejra fit-Tramuntana ta' l-Ingilterra illi kienet taħdem fuq budgeting partecipatorju, xaġa insomma sabiħa, dwar kif n-nies ikollhom sejfu kif jien jitqassam il-budget tal-komunità tagħhom u l-komitat li organizza dan l-eżerċizzju iddeċidew li l-post għal-vot ma kienx wieħed aċċessibbli il-vot, però l-elezzjoni saret eh, meta eh, kien hemm eh, ħafna xita, n-nies ma setawx jmorru u wkoll trasport pubbliku tnaqqas sostanzjalment minħabba tnaqqisa fil-budget. Kien hemm problema kbira dwar problema kbira ta' aċċessibilità Eh, partikolarment eh, għal dik li hija demokrazija parteċipatorja. U allura nixtieq ngħid li napprezza dak kollu illi intom għattu li għax jekk irnexxielna illi fuq kull livell nirnexxu allura naħseb illi eh, rridu naraw illi nimplementaw dan kollu fuq kull livell tal-proċess demokratiku. Mbagħad biex nagħlaq eżattament l-istorja tiegħi, Jena kont naf illi n-nies kienu ħajkunu imċaħda milli eh, jiksbu dritt tal-vota u ma setawx eh, jivotaw għal proġetti li xta' u meġveri diġan dak sistema li taħdem kontri għom, fu Facebook rajt kem kienu eh, kem kienu dispjaċut in-nies, u allura bdejt nfittax nara kif eh, huma jistgħu eh, jilmentaw. ma jaħlu ħafna enerġija, jiġġieldu kontra sistema li hija ġusta. Iżda, waħda mir-riżultati hija li jiena eh, sibtru ruħi hawnhekk illa li għax iġġiled din il-ġlieda u ġiled kontra l gwaljenza din l awtorità lokali wara dan l-avveniment li seħħ li għedni kif rridu nispjegaw, rridu nifmu però li din is-sitwazzjoni mhijiex waħda iżolata qed tiġri eh, b'modi differenti eh, f'bosta pajjiżi. Jiena ntqajt eh, ma' rappreżentanti ta' Clusion Europe u rajt naqra x'inizjattivi ħadu brafta mal aħħar senijiet, il-materjal, sensibilità, l-edukazzjoni kollha li saret fuq ċittadinanza li kont responsabbli għalija, tina hija valida l ħafna nies, hija valida li ħafna nies mhux qed jirċievu eh, edukazzjoni fuq ċittadinanza u għadhom raġunijiet għalfejn eh, kien l-Brexit. Eh. Ħafna mill-gruppi ta' diżabilità li jena nintaqa' magħhom għandhom ħafna iktar għalfien dwar is-sitwazzjoni x'inhi meta qabla ma' nies eh, illi għal 20-30 sena ma kellhom lebda edukazzjoni eh, fuq ċittadinanza, għana naħseb din it-tip ta' informazzjoni jista' jigwadenja minna kulħadd, nemmen tistgħu talmu ħafna n-nies dwar kif l-affarijiet eh, isiru kif isiru. Hemm ħafna benefiċċji mhijiex mistoqsija, sempliċement sim ta' esperjenza u gratitudni għax-xogħol li tagħmlu. Grazzi ħafna. Tweġiba għasira? Iva, mistoqsija l issur Dimitra Kopulos. Eh, nishtiq nsaqsik jekk inti tafx il-numru jew kellha l-persentaġġ fuq il-livell Ewropew tan-nies b'diżabilità illi m'għandhomx il-kapaċità legali ma' ġenerali. Grazzi. apparti mill-forum speċifiċi ta' kapita legali. Ma grazzi, sfortunatament din informazzjoni eh, mhijiex disponibbli li għaliex l-istati membri ma jiġbrux informazzjoni speċifika u ta' min serraħ fuq fuq eh, nies li eh, u mamċaħda mill-li jifutaw minħabba leġizlazzjoni inkludejna xi referenzi fir-rapport tal-2014 l-aġġornament ta' dak ir rapport eh, ħajkun fih ukoll ċertu dbassir u evalwazzjoni dwar fiex ninsabu x'inhi sitwazzjoni, però nistgħu Pero minn ma ngħidu li eżempju fejna fien hemm iktar minn 34,000 eh, f'pajjiż u inqasew iktar f'sat membru ieħor. Tepis naħseb li eh, importanti kunu nafu kemm hemm kemm nies għandna ehm, illi għandhom din tutela legali li huma miżmuma milli votaw. Tajb wis eh, nistgħu ngħaddu issa għal kwistjoni oħra, ngrazzjaw lil dak kollha illi intervenew ngħaddu għal punt li jmiss iġifieri n-nisa u d-diżabilità. Buenas tardes, empezamos este Mella ħanibdew dan it-tieni panel issa dedikat għal mara u id-diżabilità. U jkun ngħidilkom li aħna fil-Kumitat tan-nisa qed naħdmu fuq proposta riżoluzzjoni jiena rapporter fil-fatt ta' din riżoluzzjoni fuq nissa u disabilità u għanna mistoqsija orali ħan votaw għada fuq għad il-rizoluzzjoni dwar nisa disabilità li għadna nsiġi ħatta nistaw nejdu issa fuq għajja li nħossu stateb din il-rizoluzzjoni xadda għan votaw fil-komitat semma nisprufaw illi anke tittella Strasburgu fil plenajer verżi fl-ħar Tubri u fil-bidu Novembru biex din Eh, ovvja, kum għan xil d rizoluzzjoni ta' mplaħjar, suġġet ta' nissa u disabilità ħagġa fuq ta' mux bistax fil komitat ta' petizzjonijiet kien ħafna petizzjonijiet fuq il-problemi speċifiċi li jeżistu rajna anke fil-panel li għadda il-problemi li jista' kunem, imma hemm ukoll il-problemi speċifiki illi jifaċċaw in-nisa b'diżabilità fosthom l-inviżibilità. Hemm ftit organizzazzjonijiet Suġġent reġjonali ta' nisa b'diżabilità f'Spanja waħda ta' Sermi jagħmlu panelist li ħadku għadha tispjegadi l-ħaġa u hemm ħafna ostakli wkoll ostakli li wkoll nafu dwarhom ostakli ta' l-edukazzjoni, x-xogħol, edukattivi, trasport, imma mbagħad hemm ukoll dawn l-ostakli inviżibbli. Dawk illi waslu biex il-maġġor parti tan nisa b'diżabilità ma jeżistux u ħadd ma jarhom. U ma daw l-ostakli mentali, l-ostakli mentali illi jagħmluhom inviżibbli u jaskruduhom għalhekk l-Istrateġija Ewropea għan-nies b'diżabilità u l-Istrateġija ta' u gwenza bejn nisa u rġiel sa ilu ma kinnieċ tqis bħala mod speċifiku in-nisa u diżabilità għandna ħafna statistika anke fuq livell ta' stati membri ma teżistix għad biex nkunu nafu eżattament xini sitwazzjoni. situazzjoni u ħan diskutu anki ma għanna rapporters, għanna panelisti interessanti ferm u din raw xajkunu anki l-izvantaġi soċ-ekonomiċi, per eżempju ehm, l-izolament f'ħafna kazijiet, il-xol prekarju fi kasta nisa eh, b'dizabilità, situazzjoni ħafna iktar prekarja mill-li tal-irġiel. Xieġri, un bad bil- uh, Eh, pensjonijiet ġara darba wieħed jirtira eh, problemi kbar ta' faqar fost il-nisab disabilita xjuħ, diskriminazzjoni li teżisti, l-sterilizzazzjoni bil-forza li ġus forzati jagħmlu eh, abort fost l-oħrajn. Rajna wkoll diżugwaljanza fir-rikonoxximent u dim il-liġi. Iġifiri hemm ħafna affarijiet li rridu nsemmu. Illum qegħdin niċċelebraw il-jum eh, dinji tal eh, mart mentali illi għadu stigmatizzat ħafna. Muftiħ ta' kollox hija edukazzjoni inklusiva ma biex dana seħ il- gvernijiet idu jemnu, jemnu b'moħħom, jemnu b'qalbhom u jinvestu, jinvestu f'edukazzjoni inklusiva u fis-soċjetà tal-futur. Għalhekk ħajkun interessanti ħafna li nisemmaw is semina il-panelists tagħna qed inħoss li hemm żewġ punti b'mod partikolari għandhom xaqsu ma' smieħ li qegħdin ħasbu daqsxejn l-affarijiet jgħidu li l-Kommissjoni Reġjonali fir-Regolamenti ta' kif jitqasmu l-fondi, fondi wkoll tal-Fond Soċjali Ewropew li huwa fond importanti ħafna li ninsemmu fl-regolament, qed ipoġġu bħala kundizzjoni eksante li ma jistax jagħtu fondi għal proġett illi ma kienx aċċessibbli. Nil kondizzjonalità qegħdin jgħidu li mhix ħadd tibqa' tinżamm u għalhekk ħanitlobkom il-koll sabiex tgħinu ħalli dana ma jseħħ xax ovvjament dana jkun pass lura għadhom kif qalu li dil-ħaġa l-lum kien hemm ir-rappreżentanti ta' Onse llum l-organizzazzjoni ta' l-Omja Spanjoli. U insomma, ħanaddi issa il-kelma sal l-ewwel panelist Amaja, Amaja Rieges, u hija um, gradwata fil-filosofija, fil-letteratura minn Barcellona ma taħdem Pero hija gradwata wkoll fil-qasam soċjali b'distance learning jew koll fondatura tal eh, federazzjonijiet li għandhom xaqsmu mal-ħsara mentali mux mitwalit, jina ili nafax kont parteċipajt fi premju li kienet data u hija tassew eżemplari. Din hija organizzazzjoni rappreżenta wkoll organizzazzjoni fi Spanja illi trejn ukoll assoċjazzjonijiet oħra min-naħa tagħha ta' persuni b'diżabilità ma l-unika u l-ewwel assoċjazzjoni ta' nisa b'diżabilità li teżisti fi Spanja u hija fil-fatt wieħed mill-membri ewlenin fil-gimma uprights u li hija membru attiv ħafna wkoll li għentom u ukoll ħana dil kemm ma marja sabiex ehm, tgħidilna daqsxejn informazzjoni dwar dan kollu grazzi ħafna u skudani li għanna uprights ma sadax kuna hawnhekk. Però tassew napprezzaw illi sedentuna għandna madwar 40,000 ruħ nippreżentaw nies li huma l-esklużi fost l-esklużi huma 40.000 ruħ, 40.000 mara fl-Ewropa li huma diskriminati doppjament mill dizabilità tagħhom mill-ġeneru tagħhom. U l din organizzazzjoni tagħna li tipprova tiffavorixxi kondizzjonijiet sabiex in-nisa u tfal bniet bil dizabilità u anki n-nies u s-sessenzi jkunu jistgħu jgawdu wkoll mid drittijiet tal dan fundamentali. Aħna fl-aħħar mill ħar qegħdin nitkellmu mill-perspettiva kif inna namlu l-lum kollu wara nofsinhar tal-konvenzjoni tal-persuni b'diżabilità u għalhekk Eħe, aħna rritifikajna din il-konvenzjoni pal unjoni Ewropea u l-artiklu 6 fil fatti referi għan nisa b'dizabilità imma minkejja dan kollu u minkejja revizjoni ta' dan il-kunċett ta' nisa b'diżabilità xorta kien diffiċli li din l-emenda tiġi applikata b'mod trasversali fil-politika kollha u ma tieħux in konsiderazzjoni l perspettiva tal-ġeneru fil-fatt fil-kuntest tad diżabilità u għalhekk hemm bżonn li nigarantixxu bħall-Unjoni Ewropea l-avvanzi tan-nisa b'diżabilità u hemm bżonn ta' mekkaniżmi illi jagħmlu monitoraġġ ta' dan il-progress. Qabel konna qegħdin ngħidu li hemm biss ftit organizzazzjonijiet ta' nisa b'diżabilità, fil-verità hemm biss tmien pajjiżi fl-Ewropa li għandhom organizzazzjoni ta' dan it-tip. U dan qegħdin ngħidu li qegħdin iservu bħala interlokutur dawn l-organizzazzjonijiet fuq livell Ewropew Il-bniet u n-nisa ta' disabilità bżonejn u sabiex ikun hemm informazzjoni dwarhom u sabiex ikunu dejjem jistgħu jingħataw igawdu drittijiet fundamentali li jaħdmu u jkunu integrati f'sistema eh, Ewropea u ma jkunx hemm diskriminazzjoni bil-ġeneru, bil-ikexux eh, uh, zoni rurali, zoni urbani, bil-dizabilità, l-Unjoni Ewropea hemm bżonn ukoll firmatarja mal konvenju ta' Istanbul. Importanti li nadottaw f'dawna l-istrateġiji kollha li qed jiffurmaw f'dak kollu m'għandux jaqsam ma' drittijiet razzjali, etniċi, il- opportunità daqs ta' edukazzjoni ta' impjiegu tieħu wkoll in konsiderazzjoni dil-perspettiva ta' diżabilità perspettiva illi twassal għal diskriminazzjoni multipla u intersessjonali u li taffettwa wkoll in-nisa u lill bniet Anke l-aċċess għal ġustizzja li hemm f'artiklu 3 ta' konvenzjonijiet li hemm diskriminazzjoni ċara għan nies b'diżabilità għaliex forsi ma jingħatawx lejnuna li jkun hemm bżonn fil-proċessi ġudizzjarji m'hemmx il-mezzi neċessarji sabiex niġġieldu il-diskriminazzjoni fl stati Membri tal-Unjoni Ewropea hemm bżonn illi nħeġġu ċikli ta' taħriġ fil-qasam ta' edukazzjoni ta' ġustizzja, importanti wkoll insemmu dawk il qalu n-nisa fil-moviment ta' nisa b'diżabilità fejn ħafna minn daw in-nisa qalu li hemm ħafna reati eh, jibqgħu isaħħu minħab fuq nisab b'diżabilità għaliex hemm ċertu dina hemm din il-kultura ta' impunità. għad diffiċli wkoll li jkollhom aċċess għal ġustizzja huma weħedhom min jeddhom għandhom bżonn ukoll ta' rappreżentanti ma' kultant huma ir-rappreżentanti stess li jiksru il-dritt eh, propju tagħhom. U għalek tajjeb li inti kollok daw l-organizzazzjonijiet illi iħarsu l-integrità personali ta' daw in-nisa u bniet u Fissat il membri tal-Unjoni jidġildu ċertu pressi illi jiffaċċjaw kullum kien par per eżempju sterilizzazzjoni sforzata jew abort sforzat hemm bżonn ta' mekkaniżmi ta' appoġġ li jittieħdu konsiderazzjoni mod transversali fuq fit-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi fl-Ewropa mod transversali fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Tiva fuq il-permess tal-maternità li tant konna inna nistenna l tirata u tħassibna ħafna dil ħaġa anke l-fatt li qatt ma teħdux in konsiderazzjoni in-nisa u t-tfal bliet dawn ma jiġux inklużi laqas fil-politika tal-Unjoni Ewropea laqas fil-politika pereżempju tal-impjiegi U hemm inkonsistenza fil-qasam ta' applikazzjoni tal-politika Ewropea il-persuni b'diskapacità, b'dizabilità mhumiex protetti fil-qasam tal-impjigi u t-taħriġ professjonali. Għandek per eżempju l-oriġini etniku, il-ġeneru u ehm, ir-razza illi tġa għandek diskriminazzjoni, li għandek nisa b'dizabilità b'dawn u koll karatteristiċi l-oħrajn dalla dejjem ikomplu ibedu għom dejjem mill-ġustizja, mill-drittijiet tagħhom il-liġi tal-2010 ma in konsiderazzjoni drittijiet tal-nisa u bniet b'dizabilità fil-ġlida tagħhom għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri. U allura hemm bżonn illi kolna rwol attiv kontra d diskriminazzjoni tal-ġeneru u fost nisa u b'disabilità. U hemm bżonn kif għadd allura li l-Unjoni Ewropea tiffirma konvenzjoni Istanbul u li jittieħdu miżuri fuq livell Ewropew kontra id diskriminazzjoni tal-ġener b'mod integrat, hemm bżonn ukoll il-fondi adattati sabiex ikun hemm żvilupp ta' eh, indikaturi, riċerka u ikunek ikollok drittijiet indaqsa n-nies b'diżabilità jekk mhix nisa, irġiel, tfal, eh, bniet jew subien. Kemm għandek inti bniet u subien li jkunu vitmi ta' violenza tal-ġeneru laqas biss jidru fl-ebda statistika għandek bżonn ukoll toffri taħriġ adattat fis-setturi kollha għan-nisa u l bniet u subien diżabilità. Hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea tibqa' tagħmel riċerka biex tara eżattament xi realtà li jiffaċċjaw kuljum in-nisa u l-bniet b'diżabilità fl-istati membri differenti hemm bżonn li toffri wkoll informazzjoni statistika tal-isterilizzazzjoni forzata u terapeutika. Imbagħad il-konvenju ta' l-Unjoni Ewropea għadha ma rnexxiliex iddaħħal l-element ta' diżabilità fil-politika ta' s-saħħa tagħha, pereżempju fil-każ tal-maternità. Um, u ta' riproduzzjoni, saħħa riproduttiva. L-istess ħaġa fil-kas ta' nisa u l-maternità, inti kemm nis, kem ikun hemm nisa jew irġiel issa sihom kemm huma kapaċi li jkunu eh, ommijiet jew missirijiet imma għan nisa b'diżabilità din il-mistoqsija ssib l dak li jkun jaħseb darbtejn. U mill-banda l-oħra nisa b'diżabilità ikunu t-ġata t-messi għal sedazzjoni forzata ħaġa illi hija ksur kbir ta' determinazzjoni ħilta tagħhom tal-ħajja sessuali u riproduttiva tagħhom. Għandek nisa li jkun lesbjani, gejs, bisessuali, transġeneru, intersessuali, b'dizabilità, inkluż persuni transġeneru b'dizabilità u problemi psikosoċjali u immigranti b'dizabilità dawn dejjem għandhom riskju ikbar ta' esklużjoni. L-Unjoni Ewropea trid tiżviluppa linji gwida fir rigward ta' persuni wkoll professjonisti fil-qasam tad diżabilità. U tingħata attenzjoni partikolari lil nisa tfal, nisa e, xjuħ u nisa e, u nies LGBT IQ b'disabilità. Hemm bżonn ta' kampanji ta' promozzjoni tas-saħħa sforz partikolari li biex nilħu gruppi speċifiċi ta' nies b'diżabilità u um, li wkoll jispiċċaw qegħdin ibatu minħabba l-ġeneru u karatteristiċi oħrajn. Grazzi ħafna lilek ngħaddu issa t-tieni panel mela biex ikollna wkoll daqsxejn ċans għal dibattitu. Jiena minna ħati għaj nishtiq u koll insaqsi xie affarijiet fuq meta per eżempju għaddejna ir-rizoluzzjoni fil-Komitat ta' nisa salana Pelania Polonia Papa Nikolaw PhD fi kriminoloġija mill-Università ta' Ateni, riċerkatura indipendenti fir rigward tal-applikazzjoni tal-drittijiet u liġi ta' persuni disabilità ħatkun qed tkellimna fuq Women with Disability fidejk. Thank you very much for the invitation. I'm very happy to be here. Grazie. Nishtiq namer referenza għal kustjoni ta' diskuta unek nisa Disabilita għalla, għanel tal-prezentazzjoni tija ija illi eh, nixħtu l-enfasi tana fuq eh, oqsma tematiċi speċifiċi ġifira l-aċċess tan nisa b'disabilità għas sistema ta' saħħa, għas servizzi ta' kura u eh, it-tieni il-vitamizzazzjoni tan nisa b'disabilità. Jum kella n-nisa b'disabilità jisa bħala fitmija. U wara li natikom eh, il-kwadru, eh, l-istampa ġenerali, nejdilkom naqra xinu ma rekomendazzjonijiet li jistaw eh, tistaw titun konsiderazzjoni intom politiċi Ewropej. Skont teorije soċjoloġiċi fuq disabilità, aħna bħala nisa b'disabilità għandna stigma doppja, illi inti mara u persona b'disabilita jfisser illi inti ma tistax tapplika rwali li huma maħsuba għal postijiet eh, li huma għal irġiel u għal nisa jew eh, nisa mhux b'diżabilità dan ifisser li eh, din il-kategorija ta' nies aħna ma esklużi mill-aġenda politika u mill-konsiderazzjonijiet illi dak li jkun ehm, għandu għoddimu. Issa, ċertu eh, punti li nixtieq insemmi brabta ma lajnuna medika fuq l-aċċess ta' nisa b'disabilità għas-settur eh, għall-għajnuna medika. Għala għana nafu li eh, disabilità hija fenomenu soċjali b'mod ġenerali, nafu li dan huwa kas mediku, disabilità kas medika, ġviri, kas mediku, ġviri eh, l-ewwel persuna illi mara b'disabilità tista' tentaqa' mimi miaw. jinkella li tesprimi l-ħsieb tagħha għata tabib. Dan ifisser li huwa eh, importanti li niżguraw li eh, ċertu punti huma ċari fuq id-drittijiet ta' nisab b'diżabilità. L-ewwel net irridu eh, naraw li l-informazzjoni kull mara għandha id-dritt li tiddeċidi i għalija nifissa għal ħajjita u jekk hija tixtieq illi serela ma' aborti jew nkella li tagħmel operazzjoni rridu naraw li hemm il-possibiltajiet biex hija tkun tista' tagħti l-kunsens tagħha f'kull stadju. Il-punt li ħolli nagħmel huwa marbut ma' l-aċċessibilità tal-bini. Nitkellem hawnhekk dwar sptarijiet kif ukoll ċentri medici jew kella ċentri ta' assistenza medika li naraw li dawn wieħed jista' jkollu aċċess jom bħala persuna b'diżabilità u wkoll bħala nisa b'diżabilità. Per eżempju b'tekst ċari jew nkella informazzjoni, format audio jew nkella spiegazzjoni bil-informazzjoni kollha għal eh, brabtam ma l-problemi kollha li mara b'diżabilità tista' tħabba twiċċa magħhom meta hija tippreżenta ruħa f'dawn iċ-ċentri sparijiet. Mbagħad tal-aħħar punt u marbut ma' l-edukazzjoni l-edukazzjoni għal personal mediku. Din għandha tinkludi l-arfien dwar teknoloġiji ta' assistenza u ta' mir kollu li jista' jintuża u li jista' jkun ta' sew utli minn nisa b'diżabilità fost oħrajn meta huma jkunu qed jagħmlu eżami mediku. L-qasam tematiku ieħor huwa marbut mal-nisa bħala vitmi. Jiena għandi PhD fil vitamizzazzjoni u nishtiq ngħid li huwa qasam li interessani ferm. L-ewwel punt li nista' nissuġġerixxi huwa marbut ma' l-istatistika ġviri eh, informazzjoni valida, riċerka li saret. Eh. Din l-istatistika importanti għaliex tgħin fil-pjanar politiku. Eh kif ukoll biex ikonna politika ta' prevenzjoni kontra ir-reati li jsiru eh, fuq eh, nisa b'diżabilità. Għandna tassew ftit riċerka fuq dan is-soġġett u l-ftit riċerka li għandna tifoka fuq forum speċjali, pereżempju eh, fuq il-nisa omja, naqas nisa mid-dawl, jankara nisa mis-smieħ, it-tieni punt mbagħad. Did darba marbut ma' mal dikriminalizzazzjoni ta' ċertu forum ta' reati li jisiru fuq in-nisa disabilità jew ċertu aggressjonijiet li jisiru per eżempju sperimentazzjoni medika aggressjonijiet jew nkella mm, Pressjoniet li jisiru taħt ċertu kondizjonijiet. nixtieq ngħid li skont artiklu 29 ta' direttiva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 illi tinkludi dispożizzjoni biex tappoġġja n-nies li huma vittmi ta' violenza jew kellha vittmi tal-poter f'dan l-Unjoni. Dan huwa marbut ma' l-aċċessibilità tal sistema ġudizzjarja ma. L-Unjoni Ewropea għandha segwi għandha tagħmel monitoraċċe ta' l-applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni biex tara eżattament eh, kif eh, kif qed isiru affarijiet eh, fil-prattika. Din id-dispożizzjoni timplika li wieħed irid joħloq proċessi aċċessibbli meta inti għandek nisab b'diżabilità li huma sodetti għal smieħ bħala vittmi u bħala xieda. Dan jista' jinkludi pereżempju servizz ta' lingwaġġ bis-sinjali jew nkella li jkun hemm eh, nies li jakkompanjawhom bħal psikoloġisti jew nkella n-nies li huma mħarġa biżejt illi tassew jistgħu jgħinu lil dawn il-vittmi biex jirrapportaw il-vjolenza li huma ħabtom wiċċhom magħha. U l-aħħar punt wet speċjali hija kwistjoni marbuta mal-ħtieġa tal-aċċessibilità ta' dawn il-binijiet fejn in-nisa ta' disabilita' huma huma mill-qwa bħala vitmi eżempju ta' mm, violenza domestika. Il-kampanji kollha li jsiru eh, fuq il-violenza domestika ma u fuq ir-rapport ta' u kombinazzjoni din certa wieħed li jikkonċerna mara b'dizabilità. Allura nixtieq eh, nissuġġerixxi dan li ġej l-ewwel net biex ikonna eh, approċċ usa fuq l-identità tas-sess eh, li għandha tinkludi l-lesbjan u anke wkoll transgender li għandhom disabilità. It-tieni punt huwa Uh, issues, the political issues that... Bat irridu kol nintroduċu l-kwistjoniet uh, politiċi illi huma relatati ma' nisa b'disabilità u għom fl agenda ġenerali, anka l-aġenda tal-femministi. Irridu finalment nikkonfermaw illi il-persuni b'disabilità jinkludu il-persuni kollha anka dawk illi għandhom disabilità mentali. Dawn ridu wkoll jiġu inklużi f'kull test, f'kull dokument legali li jagħmel referenza għal persuni b'disabilità. Qabel ma nieqaf ser nurikom tlet ritratti. Tlet ritratti ta' persuni b'diżabilità li jenna mirom u nixtieqkom illi terġaw tikkonsidraw l-opinjoni tagħkom fuqhom. L-ewwel, l-ewwel ritratt huwa r-ritratt tas-Sinjura Sullivan u s-Sinjura Keller. Sinjura Sullivan kienet għalliema tas-Sinjura Keller. Nixtieqkom ukoll taħsbu fuq dan id-dritt, id-dritt għall edukazzjoni Mbagħad it-tieni ritratt huwa dak tas-Sinjura Alison Laper, attriċi Britannika illi id defendiet id-dritt tagħha l-maternità. Jiġifieri il-kunċett ta' maternità irid jiġi u dritt tal-maternità irid jiġi mħares. L-aħħar ritratt huwa ritratt tas-sur Salado, fotografu eh, famuż ħafna li adotta approċċ ekoloġiku din hija persuna li jekk mhux sejra Spalja ġeja minn Benin. Jiena għażiltu dan ir-ritratt għaliex naħseb illi il-ħajja huwa dritt fundamentali ta' kulħadd, id-dritt tal-ħajja. for your contribution, Amal. Grazzi ħafna l-kontribut tiegħek. Amalia u naħseb rabbi l Mxet tiġini l-isem ta' rapporter, grazzi ħafna ba' ħames minuti, għax fi 36 u nofs interpreti jalqu, hemm xi ħaġa illi jew xi ħadd li jixtieq saqsi jew li jixtieq jgħajt jien għandi mistoqsija. Jien għandi wieħed minn dawk illi Inħoss li l-isterilizzazzjoni sforzata ta' persuna bħala b'diżabilità bħala forma ta' violenza imma fil-aeroport ta' Majorka kont mal-kap tal-pedjatrija li għalulna li ħajkolna li għandhom tifla b'dizabilità u sterilizzaw għana l-ġimma u jina t x'in ir-raġuni qalt li. Qalt li iva għatajja tajjeb ħafna. Qalet hi li jiena armla għandi tlet tfal. U it-tifla tiegħi jekk ikkolla tarbija m'għandix il possibilta illi illi nitmaħħa m'għandix possibilità li nitmaħħa l iħor Binti miex kapaċi tuħu ħsibaji u jiena m'għandix opportunità illi irrabbi persun oħra. Ġenetikament għandek 50% u koll ċans illi il-disabilità tagħha jittieħed u tittieħed ukoll eh, bit-tarbija u ukoll biża disabilità. Għajna x'nistanejt ngħid allura lil-mara lil-om li tgħid dawn l-affarijiet. I uh, have no problem. Maybe I can. Maybe you hmm? can go play. okay. Oh. Bueno, yo en primer lugar di. L-ewwel netina ngħid li hemm ħafna miżuri alternattivi għall sterilizzazzjoni għabbe ma tasal għal dan. Jiena kont insaqsija kieku tifla tiegħek ma kienx diżabilità kont tagħmilha dil ħaġa u tfittex miżuri oħrajn Fi kwalunkwe każ il-leġiżlazzjoni tara tgħidna l-diżabilità m'għandix tkun raġuni għal diskriminazzjoni fl-ebda każ. Dawn huma tweġibiet tiegħi. Nifhem illi l-om għanda raġunijiet tagħha, imma dawn ir-raġunijiet kollha li tajt eh, huma għalija għal każ tagħha mhux dak li tixtieq bint, imma jiena ħassejta diffiċli nikkonvinċija xi kienet qed titkellimni dwar ħajja U dak li jiġri li jina personalment li niddefendi ħafna l-ħajja u kont hemmhekk jiena flimkien mal-kollega tiegħi Stevens għandi bżonn argumenti iżjed argumenti emozjonali biex nirbaħ il-battalja emozjonali għax inkella qed tifhemx qed ngħid nitlobkom tajnuni. Forsi Helga Steven tistixtiq tajt xi ħaġa u mbagħad ukoll tista' tgħid xi ħaġa wkoll il-kollegi tagħna jew ħed titkellem pelaġija l-ewwel inti fidejk għax baqgħna erba' minuti. Iva, l-unika ħaġa li nixtieq inżid hija illi m'hemmx bżonn biss ta' informazzjoni rigward il-konsegwenzi ta' l-abort jew tal-isterilizzazzjoni. Iżda wkoll ridu iżjed informazzjoni dwar il kundizzjoni ta' għejxin tal-persuna b'disabilità illi forsi persuna tista' tassal għalihom. Ejja ngħidu jkollok marat ilha illi ħajkollha tarbija. Spiss il-tobba ma jinformawx bżejjed tajjeb il-ġenituri rigward id-disabilità, rigward eh, ir-realtà ta' persuni b'diżabilità, u spiss għalhekk ħafna organizzazzjonijiet u għalhekk ħafna uh, gruppi ma jkunux jistgħu jaslu għal konklużjoni ta' x'inhu l-aħjar jew x'inhu l-aqwa għalhekk l-aħjar huwa li tat informazzjoni l-aħjar għal dik it-tifla li forsi titwielet illi tipprovdi informazzjoni. Naf li dinja xi ħaġa komplessa ħafna, iżda l-aqwa arma hija li tipprovdi l-aqwa informazzjoni. Helga. Helga jekk joġbok. Grazzi ħafna. Sinjura President, jiena nixtieq nirringrazzja l żewġ kelliema għal kontribut tagħhom, kontribut sekk interessanti rigward in-nisa b'diżabilità, rigward eh, suġġett tal-isterilizzazzjoni dan huwa sensittiv immens għaliex jekk isdan is-suġġett minn diversi perspettivi jien ma marriċ nqot ngħid x'inhu tajjeb u x'mhux tajjeb, però naħseb li huwa importanti li l-kol kemm aħna ikollna diskussjoni miftuħa. Il-problema issa hija illi il-tobba l-esperti mediċi qed jiddeċidu għalina. Naħseb li dan huwa ħażin. Dan eh, din diskussjoni trid tinvolvi l-persuna b'disabilità. Mhux jitkellmu mingħajr il-preżenza ta' persuni b'diżabilità. jridu jiġu mistiedna dawn il-persuni. Trid tistaqsi lill persuni b'diżabilità, inti taħseb eh, li tkun tista' trabbi tifel, taħseb li għandek biżejjed appoġġ biex eh, tassumi din ir-responsabilità. Ejja ninvolvuhom għom il-daw l-persuni b'disabilità, nifem li l-ġenituri, partikolarment jekk qed titkellem dwar nisa b'diżabilitajiet eh, mentali, is-suġġett huwa partikolarment sensittiv. U jiena naf xi persuni li huma it-tfal ta' persuni b'diżabilità mentali għax omijietom jew missirietom ma setgħu jieħdu ħsiebhom. Jiġifieri s-suġġett huwa komplessu sensittiv immens. Però dan is-suġġett irid jiġi trattat kif qed. Mhux jiddeċiedu l-esperti mediċi dwar x'inhu l-aħjar għall pazjenti tagħhom l persuni b'disabilità jridu jkunu inklużi. Naħseb illi il-Parlament Ewropew u organizzazzjoni toħra li jieħdu ħsieb persuni b'disabilità għandhom jorganizzaw iżjed smieħ, iżjed seduti ta' smieħ dwar dan is-suġġett. Mhux faċli taqta' linja il-ġenituri u l-ġenitorjalità iġib maħa responsabilta. Naf illi mhux kulħadd ħajoġbu dak li qed ngħid jien għax is-suġġett huwa daqshekk eh, serju, però eh, huwa importanti li titkellem mal-persuni b'disabilità, il-vittimizzazzjoni tal-persuni b'disabilità, dan is-suġġett eh, kont qed nirrifletti fuq għaliex kif ħafna minnkom jafu hemm il-movement hashtag MeToo. Però l-ebda mara b'diżabilità għad tipparteċipat fih dan il-hashtag MeToo, bħal kiku lebda mara qatt ma kellha diffikultà. Ovvjament, nisa b'disabilità jesperjenzaw rati ħafna iżjed għolja ta' ta' abbuż u diffiċli anka tirrikorri għal rati, diffiċli Eh, issa ma leħnek għalix rati mhumiex aċċessibbli, postijiet ta' rifugju ma tanċu ma aċċessibbli lanqas naf ħafna stejjer ta' abbuż fil-Belġu, fl-Olanda, kien. U l-affarijiet sempliċement jintafaw eh, taħt it-tapitu ma tismax iżjed bihom. Hemm bżonn illi ikollna strumenti disponibbli biex bekk jekk dawn il-persuni b'disabilità ma jkunux jistgħu jiddefendu jisemmaw lilhom infushom, ikun hemm min jista' jagħmel dan għalihom. Fil-Flandri fil għandna um, servizz istituzzjonijiet ta' appoġġ ma nafx jekk huma xed jagħmlu ġiti jew le għaliex l-istituzzjonijiet kollha jkunu jridu jidru sbieħ U eh, għalhekk irridu noqogħdu attenti ħafna, partikolarment meta naqbdu suġġett ta' persuni b'disabilità u nisa b'disabilità x'dawn huma li żjed vulnerabbli daqshekk naqaf hawnhekk. Grazie Silga, ehm, se cumple il tempo para che los interpreti. Grazie Helga. Spiċċa il-ħin għad dispożizzjoni tagħna l-interpreti ser iħalluna hemm żewġ talbit għal-kelma, però jekk tistgħu titkellmu bl-Ingliż eh, nkunu nistgħu nismawhom